l-ewwel net dispeċina illi qed f'din is-sala. Naqra sala stramba forsi għalina imma s-soltu nkunu eh, f'sala normali tal-komitat u dispeċina ma hija sala kbira mhux ħażin u ma nafx kemm se narawkom minn din in-naħa, speċjalment tal-votazzjoni ma s-soltu ma nkonoxaw. Em bidla fil-timetable għal Single Member Liability Company, Signora Mizzi, ġifiri punt 14 tal-agenda tagħna tal-lum. Hemm problema bl-interpretazzjoni staqsi il-President? Xi ħadd għandu xi problema bl-interpretazzjoni? Kulħadd qed jirċevi l-lingwa tiegħu? Iva? Forsi bil-Ġermanis? Hemm problema bl-interpretazzjoni għal Ġermanis, issa il-President? Jew eh, taħdem sew, lele, kollox sew, tajjeb wis, mela. Grazzi, mela, kif kont qed ngħid? Se nbidlu il-ħin għall-opinjoni fuq single member private limited liability company rapport tas sinjura Mizzi punt 14 tal-agenda tagħna. Il-punt sen sen oġoħ għal laqali li u data l-ġdida għal-Kongress ta' Andamendi hija l-4 ta' Ġunju. Hemm suġġeriment biex nbidlu l-ordni tal-żewġ punti taħt eh, numru 5 mis-skutinju leġislattiv tagħna biex inkunu nistgħu niddiskutu l-iżviluppi fuq il-Online Dispute Resolution Platform qabel qabel ix-xiri pubbliku għax il-staff tal-Komissjoni eh, jista' jibqa' hawnhekk biss għall-ewwel parti tal-laqa. U jekk ikun possibbli li forsi nibdew bl-ODR u eh, xtaqt li kulħadd ikun hawn forsi aġġornament fuq trialogi. No, we'll start with the update on the ODR platform because the Commission needs... Iva, aħjar nibdow mela xil kommissjoni jemżon titlaq fil-disa u nofsu dan huwa punt importanti għalija un bat immorru għaxxiri publiku un bat wara jkollna l-aġġornament fuq il-trialogu u il-ġrajiet qabel il-votazzjoni tagħna. Mela, jekk joġobkom u jekk tippermettuli. <coughs> Nadi il-kelma lis-Sinjura Spano l odwar tajba, ferħana li għat nerġa narak. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi ħafna l-istudentna unnek, u grazzi li għattifmu tifmu l-pozizjoni tana għax aħna il-ħina tjafa salina u ma tantx nistgħu nibqgħu hawnhekk ma l-kollegi tiegħi ovvjament se jefqaw hawnhekk jekk ikun neċessarju. Aħna kuntenti ħafna li nistgħu ntukom aġġornament fuq il-pożizzjoni attuali fuq il-ODR plattaforma tagħha dan huwa proġett illi ksibna grazzi għal ħidma ta' dan il-kumitat u aħna kuntenti ħafna narfukom illi l-affarijiet għaddejjin skont l istendijiet ġifiri l-izvilupp tekniku għaddej. Fil-fat, aħna konna hawnhekk fil-Parlament Ewropew fit-3 ta' Marzu u għamilna prezentazzjoni live tal-operat tal-pjattaforma ċerta suċċess u rajna l-kommenti u koll li kienem speċjalment fuq it-traduzzjoni u biex narfukom illi dawn ukoll qed jiġu konsidrati għall sviluppi tal-pjattaforma. Mela, il-pjattaforma tal-ODR tibni fuq id-direttiva tal riżoluzzjoni tal-konflitt kienu pakket u id-direttiva għandha tlet għanijiet ewlenin biex tiżgura illi l-entitajiet tal u l proċeduri huma disponibbli għal konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi u f'kull settur kummerċali referenza famuża għal kopertura sħiħa għal dawk li malment li jiġu mill-beħ mill-beħ li jistabbilixxu ir-ħtiġijiet ta' kwalità u l-proċeduri bħal imparzjalità, indipendenza, trasparenza, effettività u ġustizzja, ekwità, u niżguraw kuxenza tal- ehm, konsumaturi għall-ODR għall kummerċanti għax taw għandhom bżonn juru disponibilità tagħhom għall-ODR għall konsumaturi fil-kummerċi tagħhom. U għalhekk fil fil-2015 biex najnu l-istati membri marzu biex ngħinuhom u ek u dawk il dawk li huma id-direttiva għal daqstant eh, il-Kummissarju Roba istess fakket permezz ta' itra l-Ministri kollha ta' 28 stat membru li batet iktar kmini f'din is-sena għal notifika f'waqta Il-plattaforma tal-ADR se nżommuha minnaħa tal-Kummissjoni biex nfakkar l kulħadd inja l-ewwel derba il l-Kummissjoni se xie proġett u pjattaforma bħal din se taħdem fl-Unjoni Ewropea kollha kemm lan se jkun nifaċilitaw eh, l-risoluzzjoni online fost il-kummerċanti, eh, strumenti importanti ħafna fi dawle ta' suq waħdini digitali għax inkunu nistgħu nsolvu l-affarijiet balla mill-qorti mod faċli kun strument tajb ħafna biex ikun hemm iktar fiduċja ta' ċittadini għall e-commerce. Fl-iżvilupp tal-pjattaforma għandna bażi eh, legali speċifika li tipprovdi il-limiti fuq kemm nistgħu immorru li huma l-limiti tagħna u tippermettilna wkoll il-pjattaforma topera so se ssir operazzjonali fil-bidu ta' Jannar tal-2016 u l-affarijiet mexjin kif suppost kont il-regolament. Il-pjattaforma se tkun aċċessibbli għal kulħadd blaħlas u disponibbli f'lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Issa, meta niġu biex l-iżvilupp tal-pjattaforma għandna t-tieni slide forsi nistgħu nużawha iktar jew forsi nagħmlu aktar ċara Aħna l għajnuna ta' grupp ta' esperti ta' esperti tal-ADR u ODR tal-Estati membri, rappresentanti tal-kommerċ, rappresentanti tagħhom kif ukoll il-Forum ta' Disabilità Ewropea. Nixtieq inteni dan il-fatt għax aħna konxi ħafna tal-ħtieġa li niżguraw il-pjattaforma tkun aċċessibbli għal persuni li għandhom disabilità Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll is segretarjat tal-Inko għax intkom parteċipaw dan il-grupp ta' esperti u ovvjament huwa tajnuna kbira għalina u tiżgura wkoll li intkom tkunu informati biex nuraw l-operat sow tal-pattaforma edin preparaw għat-implementazzjoni obbligu legali u prekondizzjoni għall-operazzjoni tal-pjattaforma u se tiġi mres għal il-Komitat tal-ODR għal vot fit-tieni kwart tal-2015 iġifieri qabel il pawza tas-sajf. Eh, l-ewwel test tal-pjattaforma kien f'Novembru tal-2014 bil-parteċipazzjoni ta' 120 <coughs> partijiet interessati rappresenti li rappresentaw l-esperti nazzjonali, l-organizzazzjoni tal-konsumaturi fuq livell nazzjonali kif ukoll l-entitajiet rappresentativi Ewropej, il-kummerċanti bħal SMEs, imma l-iktar organizzazzjonijiet u aħna kellna feedback pozittiv ħafna kif ukoll rakkomandazzjonijiet eh, tekniċi u xuħut minnom u kol kienu parti minn dawk li aħna presentajna lilkom f'Marzu. Grazzi ħafna salimu mal-passi eh, għal-futur l-aħħar slide me test ta' novembru aħna irċevejna xi suġġerimenti kif semmejt li ġew inklusi. Se jkun hemm test ieħor f'Ġunju bil-partit interessati u nittamaw illi nkunu nistaw nifanalizzaw eh, kull kwistjoni li forsi jistaw itqajmu imma kif kontet najt nimxu eh, skont l-iskadenzi, skont ir regolament u ovvjament nkun nistaw nirrispondi għal kull mistoqsija jekk ikun hemm. ħafna President. Thank you very much. I guess there's a bit of confusion because we know... Um, xi kun konfuzjoni, forsi inti ġejt u rejt eh, il-pjattaforma, bro mux fu ħin tal-komitatu, aħna konna kon biex namlu tamel din id-demonstrazzjoni li kienet interessanti ħafna l-membri li kienu hemmhekk u tkun teġa disponibbli anki fil-kumitat sħiħ. Dan kien aġġornament utli ħafna imma għad fadal interess minn dawk il-membri illi ma setawx jipparteċipaw fl-ewwel laqa għax ma kienx laqa tal-komitat eh, per se, forsi għanna bżon ikonna forsi xi dimostrazzjoni fuq il-pjattaforma u mill-ġrid aħna nkunu nistgħu ninvolvu ruħna wkoll fil-laqa tal-partit interessati eh, tiegħek mis-senjura Don naf li hemm xi ħadd ieħor li forsi jixtieq jitkellem għadila minnu fih il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina naqbel bisħiħ miegħek ħasra għal daw kollha li ma pparteċipawx fl-ewwel dimostrazzjoni tal-plattaforma ODR kienet eccellenti, tlessija eccellenti mis sinjura Spano u t-tim eccellenti tagħha. Nammetti illi kont impressjonata ħafna bil-ħidma tijak u kif prezentajtu l-prezentazzjoni. U għalek Viki, jekk forsi mil ġdid ikonna prezentazzjoni matul il-ħin allokata l komitat ikun ta' beneficju għal kulħadd għax eh, ma kienx kien hemm membri għal dik id-demostrazzjoni. L-ewwel ħaġa li xtieq ngħid grazzi ħafna tal-ħidma tagħkom straordinarja u naf ċirkostanzi diffiċli. Għandi żewġ mistoqsijiet. Mistoqsija li fuq l-ADR Louis Grek huwa f'Malta kien responsabbli għal dan ir-rapport ma madux membru Louis Grek u smajna illi il-persuni illi ma ħatrux persuna uffiċjali biex ikunu l-punt ta' kuntattu biex jikkoordinaw il-xogħol tal-ADRs. Kien hemm entitajiet ċenti ta' konsumaturi Ewropej u entitajiet imħatri mill-gvernijiet illi kellhom ikunu responsabbli pala punti ta' kuntatt għallej adr u mux il-pajizi kolla ħatruhom u għallek nishtiq nkun naf kif inu għaddej dan ix-xogħol. Jekk hemm bosta pajjiżi jew ftit minnhom li ħatruhom u fuq l-ODR l-unika ħaġa li kienet il-punt tajfa tal-presentazzjoni kred in kwistjoni ta' traduzzjoni ovvjament. U rajt biss il-Pollak, l-Ingliż, u għawnek u kox taqt nkun naf kif ti avanza dan ix-xogħol fuq dan il-punt. U nittama illi nkunu nistgħu nipparteċipaw dan il-test f'Ġunju. Għalbqija nifraħlek tal-ħidma tiegħek. Grazzi. Would anybody else like xaħat tiħor li forsi jishtiq saqsi eh, xaħġa qabel ma nkomplu għaddejjien. Grazzi ħafna Maria Grappini. Grazzi ħafna President. La prima prezentare xi sustin Jidispeċina ħafna nixtieq ngħid li ma stajtx nipparteċipa fl-ewwel prezentazzjoni li kien hemm nittama li nistgħu nerġgħu ikollna din il-preżentazzjoni fil-ħin allokata l kumitat ehm, naqbel mal-kollega. Nilqa l-fatt li l-Kummissjoni tad bidu lil din il-pjattaforma naħseb aċċess għal persuni b'disabilità huwa punt validu ħafna. u nsaqsi li mija l-skadenza ta' notifika l-Stati membri u Viki nixtieq insaqsik għad-data għal prezentazzjoni ta' din il-pjattaforma. U l-Komissjoni nixtieq inkun naf li mija din l-skadenza biex tafsa l-Komissjoni. Mela, nista' naġġornakom għax ovvjament hemm ħafna interess mill-membri li ma setgħux jipparteċipaw fl-ewwel demostrazzjoni għax ma kienx il-ġimgħa tal-kumitat tal-gruppi għand naħseb. U biex hekk nkun nistgħu nifhmu aħjar. U għadu kem ġispiegat illi biex namu din il-demonstrazzjoni fil-parlament il-persuni għet jaħdmu biex jizviluppaw il-pattaforma kellhom e, jifqu għal ġimgħa biex jifrizawa biex tkun lesta għad demonstrazzjoni. U għalek ovvjament ma nixtuqux rasnu l-izvilupp tal-pjattaforma e, e, mħabba din ix-xoqa minn naħa tal-kumitat biex nifmu aħjar, ma nafx ikunx possibbli biex naraw e, se jkun hemm konsultazzjoni f'Ġunju u forsi l-MPs ukoll ikun jistgħu jinvolvu ruhom. Jew forsi jekk tkunu qed tagħmlu friżjar tal- żvilupp eh, ta'kom fl-aħħar ta' Ġunju biex hekk konna din id-diskussjoni nkunu nistgħu wkoll ikonna dimostrazzjoni fil-Parlament. Biex hekk nkunu nistgħu naqsmu eh, mill-aħjar li nistgħu din l-informazzjoni. Forsi tkun tista' tirrispondi għal daw il-mistaqsijiet u hemm kollega oħra li tixtieq forsi tajt kemtejn. Za slovo, eh, ja sem se taky účastnila té... Grazie, Hafna. Jina parteċipajt kont presenti għal dik il-prezentazzjoni u nista' nikkonferma li tassew kiet interessanti ħafna. Apparti kwistjoni ta' traduzzjoni, naħseb illi hija ħaġa għadha naqra diffiċli għall-utenti imma jina għandi mistoqsija fuq l-ADR, direttiva tal-ADR Qed nifhem illi hemm skadenza tal-9 ta' Ġunju biex l-Istati Membri jkunu għabżati u għal daqstant insaqsi l-Istati Membri qed iżommu ma' din l-iskadenza għat trasposizjoni tad direttiva għax nemmen li mhux kulħadd se jkun jista' jirrispetta din l-iskadenza. Mrs. Spano, would you like to come back? Signora Spano, jek joġbok, għal-replika. Iva, grazzi ħafna, ħna kontenti ħafna tan intkom ġentili ħafna. Eh, jina għandi tim eccellenti għaw edin kolla ma n-nis li jaħdmu kull jum daw laħħat minn taxil xar fuq din il-pjattaforma. Fuq il-punti ta' kontat tal-ODR il-mistaqsija ta' Sinjura Tun din hija xi ħaġa illi qed insegwa mill-qrib ħafna huwa veru hemm dawk illi diġà qafżaw u huma ċ-ċentri ta' konsumatur li ġew mħatrin bħala punti ta' kuntatt nazzjonali għall ODR ma nafx il-pajjiżi kollha ftit iktar minn nofs ma dinja xi ħaġa tinsegwu qrib ħafna permezz tal kumitat tal-ODR fuq it-traduzzjoni ovvjament ħadna nota tal- Eh, kwistjoniet li wkoll eh, ġew imres għall attenzjoni tagħna matul it-testjar għandna arranġament partikolari ma' ċentru ta' traduzzjoni fil-Lussemburgu li se jgħinna bil-parti ħanajdu għek umana ta' traduzzjoni fl-axħar meta naslu għal risoluzzjoni eh, ta' l-ment biex ikun kollox ikun perfett u fl-istess waqt id-Dipartiment Traduzzjoni tal-Kommissjoni Ewropea tgħinna u kol biex inkunu nistaw nisviluppaw il-parti ta' tammi biex ikunem il-termini kolla xo problema ja' terminoloġija lingwaċ użat biex jista' jirrefletti iktar preċisament it-traduzzjoni u għalek dawnu ma l-loqsma fejn iktar qed nifakaw fuq ix-xogħol tekniku. Eh, ovvjament ħassib tagħna pal-mod tagħkom għadna il-bot imma għanna bżon nkomplu għaddejjien u naħdmu iktar biex intejbu l-affarijiet fuq it-testjar, sena President, grazzi ħafna tal-komment, Iva, it-testjar għal raġunijiet tekniċi eh, jitlob ħafna xogħol minn ħatana dak nsuġġerixxu li tippermettunna it-testjar ta' Novembru mal-partit interessanti għal eżerċizzju ta' erba eh, erba' tiem online, anzi f'Ġun, f'ġunju tikkoreġġa ruħa il- kellima. U għalhekk pjuttost diffiċli la darba nkunu speċjala dan l-eżerċizzju u għandna l-kontributi eh, tal-partit interessati namlu nistgħu namlu daw it tiswiet u naslu għal xi ħaġa li tkun kważi lesta. Iktar pudenti minna naħa tagħna u hekk flimkien inkunu nistgħu nagħmlu hekk kemm jista' jkun wara Ġunju. Dan huwa impenn tal-Kummissarju wkoll tagħna fl-aħħar dialogu strutturali magħkom għalhekk aħna nafu sow din it-talba mill-imko u nipprovaw nakkomodawkom żgur mhux forsi fuq id-direttiva tal-EDA ġara xi ħaġa tinsegwu miqrib ħafna permezz tal komitat Rilevanti kif ukoll fl-Istati Membri huwa minnu li m'għandniex l-informazzjoni kollha fuq trasposizzjoni imma qatt fadal iż-żmien. U għalhekk dejjem infakruhom għandna eh, laqat regolarment u ovvjament anke l-Parlament Ewropew jista' jgħina. Aħna snadu dawn din l-informazzjoni wkoll li istat membru grazzi ħafna. Mela, qabel ma mmorru għal xi ħaġa oħra, nixtieq nirringrazzjak. Wis naħseb li l-membri kollha tal-Parlament jiġu kontattjati x'imdaqiet, b'każijiet eh, fejn kien hemm il-menti jew konflitti bejn operaturi differenti li jippruvaw jagħmlu l-kummerċ fil-suq wahdini u eh, jitolbu għall-għajnuna għal dawn l-intraprizi fil-lingwi tagħhom stess permezz ta' eh, dan it-tip ta' portal online. Nixtiequ l-koll naraw illi din il pattaforma taħdem kif suppost u l-interess tal-membri hawnhekk juri illi għan li nishtiqu uh, eh, najnukom biex kollox jaħdem kif suppost, għax tassew da sejjena nejnu n-nis rappresentaw U kif kienet jgħajt il-ko-president jek raffariet ma jaħdmux, se nġu attakkati u aħna se neċevu l-menti kolla, għax ovvijament ma kunux solvejna problema ċifir aħna nishtiqu najnukom nasib wara testjar ta' erba tijib ikun utli ħafna jew fil-komitat jew f'xilqa separata meta ovvjament il-membri jkunu disponibbli biex hekk ikollna mhux biss il-Kummissjoni tispjega imma wkoll xi reazzjoni min-naħa tal-partit interessati biex ikonna xi tip ta' dialogu u test u aħna nipprovaw ukoll naraw kif dan jopera. Għax intkom tridu li aħna najdu li nies kollox qed jaħdem sew, kollox qed jimxi fuq ir-rubini u jekk aħna għandna dubja aħna stess sabiex ma nkunux eh, nistgħu nirrappreżentawkom kif suppost. Ma nkunux nistgħu ngħinukom. Mela, wara it-testjar ta' ġunju ġifieri f'Lulju jew meta nirritorna f'Settembru. Grazzi ħafna. Um, and now let us... Um... Issa naddu għal kwestjoni ta' xiri pubbliku. It-traspożizzjoni u il kwestjoniet li talbet Denise De Young biex jitresqu u dim dan il-komitatu b'mod speċjali biex nizguraw illi se nisimplifikaw l-amministrazzjoni għal SMEs. Dina kienet kwistjoni importanti ħafna għal komitat u anki il-revizjoni tal-leġizlazzjoni għaxiri pubbliku u u u rridu jkunu żguri li dawn il-revizjonijiet verament jiġu trasposti fil-liġi nazjonali. Il-Senjora Sofska setatina aġġornament me' Digi Grow. Grazzi ħafna. U grazzi tal-li stident il-Komissjoni biex jittikom aġġornament fuq il-proċess ta' trasposizjoni fuq il-pakket ġdid tal-xiri pubbliku. Mod partikolari fuq il-xol illi eh, li sar eh, sal-lum fuq dan il-dokument. Aħna bdejna naħdmu fuq żewġ proċeduri ta' komitoloġija s-sena li għaddiet. L-ewwel waħda hija fuq l-ESPD. U biex natikom il-sfont, l-ESPD huwa dokument autodikjarazzjoni flok ċertifikati u stqarrijiet illi joħorġu mill-autoritajiet illi l-operaturi jirrispettaw il-kriteri ta' selezzjoni, etc. U fil-fat, kif inti għat, din hija miżura ta' semplifikazzjoni prinċipali hija mirata biex inneħu il-pisiet amministrativi mill-operaturi ekonomiċi imma anki mill-autoritajiet. U il-Komissjoni qed taħdem fil-ripma l-Istati membri biex jizvilupaw l-aħjar forma possibli għal dan li SPD. Aħna diġa bdejna l-ħidma fuq eh, dokument novembru li għadda u bdejna il-proċedura u wara l-kommenti mill-Istati membri wasalna issa fl-istat ta' diskussjoni fuq l-aħjar possibli forma. Kellna ġa żewġ laqat din is-sena, l wieħed, l waħda kienet nhar it-tnej, qed naraw li hemm kunsens li se jippermettilna anki eh, naħdmu u nimxu l-qoddim biex id dokumenta ħari eh, ikun ġa lest qabel is-sajf u ikun lest eh, għall-adozzjoni qabel l-aħħar ta' sena. U li fisser li baqgħet ftit xhur qabel il- eh, skadenza ta' trasposizjoni għad direttivi. E, Nishtejna għadilkom xinu l-approċ li għed nsegu, naturalment, din l ewwel darba. Illi e dawn l-istrumenti se jiġu użati fil-kontest tal-xiri publiku. Għal taħna għed nipruvaw nsibu bilanċ bejn. Iċ-ċertezza illi għandhom bżon l-autoritajiet biex jevalwaw eh, eh, l u anki minnaħal oħra l-pis għal-kumpaniji. U rajna li kienem ħafna possibilitajiet, ħafna uh, tipi ta' dokumenti li wieħed jista' jagħmel bħala l-aħjar pos possibli kompromess. U rajna li dan jista' jkun dokument li eh, l-operatur ekonomiku jagħmel stqarrija u uh, uh, Eh, li huma jissodisfaw il-kriterji, mbagħad nistgħu niżviluppaw anki dokumenti oħrajn. Eh, u id-dettalji kollha mbagħad jiġu inklużi f'dan id-dokument. Dina hija bħalissa eh, qed jiġi diskuss, qed jiġi negozjat dawn il-possibilitajiet jekk għandix inħalluha miftuħa l-opzjoni fejn id-dettalji kollha għandhomx ikunu diġa prezenti fil-SBT. Aħna naħsbu jini. Għabbażi ta' dan u din hija il-feedback li ġibna minn l-Istati membri, għabbażi ta' dan l approċ aħna nistgħu nistaw napprovaw dokument f'Mejju u kifat naddu għal adozzjoni ħarja qabel l-aħħar ta' sena. Bħala introduzzjoni jina l-esta u nista' nirrispondi għal xi mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi. I have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 jekk ma jkunx hemm risposti sodisfaċenti f'din is-sessjoni nistgħu nagħmlu mistoqsijiet fil- plenarja. Grazie ħafna, Sra. President, grazie ħafna l-Komissjon tal-tajtna s-situazzjoni inna eh, sena u nofs il-Parlament diskutu wara l-21 ta' Deċembru tal-2011 u l-14 ta' Jannar tal-2014 kien hemm bżonn ta' sentejn eh, ta' ħidma akkanita biex ikun hemm aċċess ta' dawn l-intraprizi iżżar fuq is-suq pubbliku u għalhekk dan id-dokument waħdin u l-proċedura elettronika iva se jkunu elementi importanti ħafna u għalek jina xtaqt nifoka fuq eh, punti oħra kruċali tan negozjati, per għal għadik li għal-informazzjoni u l-imġiba tal-istati membri fuq it-trasposizzjoni qed naħseb l-iktar fuq l-offerta ekonomika iktar vantaċuża. Niftakar fil-trialogu l ġdida mal-Kunsill illi jrid iżom l-asla bejn l-offerta iktar ekonomika vantaġġuża u l-prezz l-iktar baxx. U aħna żammejna sod fil-Parlament u wasanna messaġġ permezz tal-ima il-prezz l-iktar baxx mhux eh, dejjem l-aħjar eh, għażla u hemm bżonn eh, inżommu mal-istandard iktar ekonomikament vantaġġuż. Walek, sa' tibem għandhom il-fakultà li jgħidu li kellhom raġun matul il-negozjati u dan se jot. Issa, fuq l-artiklu tentew li kien kontroversjali ħafna li prevedi il-regoli 15.2 eh, u bat sar 18.2 fil-verżjoni ħarija illi kien hemm bżonn li nirrispettu direttivi nazzjonali kif ukoll Eh, nirrispettaw ukoll id-dritt għax-xogħol għax nafu fuq is-swieq pubbliċi id-dumping soċjali ssir ir-regola, eh, n-nies mhumiex imħallsin kif suppost għax ovvjament dejjem hemm dan is ħsieb tal-prezz iktar eh, baxx. U għalhekk xiġi minn dan it-traduzzjoni u trasposizzjoni ta' dan artiklu importanti. Imbagħad il-subcontracting ukoll huwa importanti eh, ekonomikament tajjeb għall-aċċess għall-SMEs fuq is-swieq pubbliċi ma' bil-katina hija twila wis huwa inutli ekonomikament u kontraproduttiv u għalhekk aħna prevedejna li kien hemm bżonn ta' iktar trasparenzi, iktar trasparenza, iktar informazzjoni minn qabel f'artiklu preċiż u meta naslu għal kompromess mill-Parlament huma istati membri huwa xar mhux mej, ġifieri hemm xar l-istati membri kellhom eh, u l-intrapriżi se jkollhom eh, jarfu l-affarijiet u l-istati membri jeżiġu trasparenza wkoll fil-tqija tal-katina huwa għastat membru mej jista' u għalek li nsaqsi eh, xans mill stati membri fuq eh, dan, eh, ovvjament punti sensitivi oħrajn, mux san noqot nidħol imma jina nistaw naqblu mal-Sur De Jong li kien xadu rapporter, jina li kont rapporter, u ma żewġ falsijiet iktar importanti u xol ma fiċax bil-vot fil-parlament, hemm is-segwitu minnaħa tal-Kummissjoni li huwa fondamentali biex naraw l-implementazzjoni tad-direttiva u l direttiva tal-kuċessjoni li importanti u kol Ehm, il-rapporter jgħat posta dejjem Umbat naraw kif se jkonna din il-kaxa tal-istrumenti tagħna, tal-odda tagħna u naraw kif nistgħu eh, iservu. U għalhekk hija taħriġ tal-leġenti fl-iktar komuni sal-aħħar komuni ta' l-Ewropa biex naraw kif l-affarijiet ikunu iktar favorevoli ekonomikament kif kienet jagħti il-Kummissarju Barnier u 17 eh, fil-mija tal-GDP ġifiri għal dak li huwa l-ordni pubbliku, ġifiri qed bżonn illi naqbdu l-affarijiet fuq it-triq it-tajba u għal daqstant jiena nixtieq nagħmel xewqa sra President illi jkun hemm ħafna laqat bħal din li huma ta' kult leċċur. xhur jew forsi jitkellmu fuq jagħtuna aġġornament fuq is-sitwazzjoni attwali ta' din id-direttiva illi suppost tidħol fis-seħ qabel is-16 ta' April tal-2016. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Thank you. I didn't quite catch a question. Eh, ma provju fimx li mhuma l-mistoqsijiet illi eh, qed tagħmel il kummissjoni però qed tirakkomanda illi għandna nerġaw nitkellmu fuq qabel ma tiġi eh, trasposta. Sur Duran. Merci, Madame la Présidente. Grazie, ħafna, Signora President. Mela, il-mistoqsijiet tiegħu l-kummenti tiegħi se jkunu fuq direttiva fuq il-suq kif ukoll fuq il-konċessjonijiet. Jiena m'nix noqgħod eh, nitkellem fuq dak illi qal Mark Tarabella fuq l-importanza ta' din il-ħidma u l-ispejjeż involuti l-Parlament, l-Konsillu, l komissjoni imma aħna nixtiequ naħdmu spiritu ta' simplifikazzjoni. Nibda bl-ewwel mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni fuq l-implementazzjoni ta' din id-direttiva fl-Istati Membri. L-Istati Membri ikkontattjawkom biex jarfukom fuq ċerti diffikultajiet li kellhom fit trasposizjoni li ma kienu dawn id-diffikultajiet li ma kienu tweġibiet kif il-Kommissjoni poċa li sati membri f'dan il-proċess ta' trasposizjoni bl-esperti bil-sim tal-aħjar prassi. Ovvjament din għall attualità ta' trasposizzjoni hemm son ċaranna ftit dan il-progress. Issa fuq l-informazzjoni li forsi għandkom kien hemm dawmin fuq it-trasposizzjoni ta' din id-direttiva u tista' tgħidilna f'liema stati membri dawn l diffikultajiet forsi huma l-iktar kruċali. Nsaqsiku wkoll kif l-istati membri għandhom l-intenzjoni jimplementaw dan il-proċess hemm internament forsi diskussjonijiet mal-operaturi ekonomiċi jew l-istati membri qegħdin forsi jaħdmu uh, waħedhom. esempio, fi pajjiżi rajt trasposizzjoni fi Franza se tkun permezz ta' ordinanza li hija dispożizzjoni partikolari tal-Kostituzzjoni permetti lil gvern illi jgħaddi leġislazzjoni direttament mingħajr ma jagħmel jgħaddi mill-Parlament. Aħna fi Franza għandna xi mġiba li tiġi mill-ansjen reġim, ġifieri mir-reġim antik u hekk nkunu nistgħu nagħmlu hekk il-każ ukoll eh, f'pajjiżi l-oħra. Mbagħad eh, mistoqsija oħra, Sinjura President, li hija fondamentali kwissjoni tal-famuż dokument waħdini li tkellmet fuqu il-Sinjura Ċokowska. It-ħassib tagħna huwa illi fil-fatt l-affarijiet ikunu sempliċi għall operaturi ekonomiċi kbar jużar. U għalhekk jidhirli illi dokument waħdini kif inhu illum kif ġie imqassam mhuwiex ta' sodisfazzjoni xwa kumpless ħafna. Iġib miegħu ħafna kumplessità għall l-operaturi ekonomiċi u jmur kontra l-spiritu tal-liċi li aħna votajna senilu u għalhekk nixtiequ l-affarijiet ikunu sempliċi dak li nixtieq huwa dan huwa punt importanti ħafna dokument waħdini ma jkunx differenti minn stat membru għal ieħor. Dokument waħdini hemm ikun identiku. Ikun l-istess fl-istati membri kollha, fl-inqas dettall u għalek nishtiq li dokument waħdin ikun jista' jiġi użat ukoll mill-operatur ekonomiku minn suq għall-ieħor u mhux ikun speċifiku għal eh, suq wieħed imma jkun jista' jiġi użat ukoll biex innaqsu l-fisijiet amministrativi tal-operaturi ekonomiċi. Nixtieq ukoll li nkun attentiva ħafna l-dokument waħdin ikun fil-kas ta' intrapriża li ġew forsi assoċjati fis-suq ikun hemm dokument waħdini kollettiv u ma jkunx hemm bżonn il-insaqsu li l-kull operatur ekonomiku implikat fissu, ċifiri eh, f'kontrat, dan il-dokument wahdini. Fuq il- eh, dawn il-karti ta' ġustifikazzjoni għandhom bżonn ukoll jiġu mitlubin fl-Istati Membri fejn l-operatur ekonomiku kuna tiffirma l-kuntratt biex hekk nisimplifikaw ħafna l-affarijiet. Nixtieq ngħidlek, Sinjor President, li aħna bħala Parlament anki fuq l-atti ta' implementazzjoni għax nafsow ir-rwol tal-Parlament fuq dawn l-atti ta' implementazzjoni hekk kull każ, imma hemm bżonn inkunu eh, nissorveljaw sew l-affarijiet għax id-dokument waħdin jista' jbidel ukoll l-ispirtu tal-liġi u għalhekk huwa importanti li nasbu f'dak kollu meta nġu l adozzjoni aħħarja tiegħu. Grazzi. I'm going to go through all these questions. Dawn il-mistoqsijiet anki xieħut minnom eccellenti se jkonna forsi namlu follow-up proċedura bil-miktub tagħhom. Speċjalment dawk li huma aktar dettaljati. Jekk il-Kommissjoni qed tisma' dettalji ta' dawn il-mistoqsijiet huma verament importanti u forsi se jkolkom tatuna ta Eh, risposti bil-miktub tkun ħaġa tajba lina. Dennis De Jong. Grazzi, Viki. Jena naħseb illi b'mod ġenerali jena napoġġa it-talba minnaħa tal-rapporters li konna diskussjoni ġenerali fuq l-implementazzjoni, għax kienem ħafna, verament ħafna xol fil-flaħar mandat fuq dan il-punt, u ħana nafu illi l-implementazzjoni, specialment fuq il su intern, huwa importanti eh, daqs il-xogħol eh, leġislattiv eh, l-implementazzjoni xirqa għandha tasal u mingħajr l-implementazzjoni liġi tibqa' dajfa. Jien nixtieq nikkonċentra fuq il-dokument ta' xiri pubbliku uniku Ewropew biex infakarkom skienet l-aħjar l-idea oriġinali kif għal sur Jovan il ħtiġijiet ġenerali li joħorġu minn eh, xiri pubbliku kollu, minn la palti kollha, hija verament pis kbir amministrativ jekk wieħed li tjerġa jekteb eh, l-istess informazzjoni iktar minn darba waħda. U anki dikjarazzjoni li eh, wieħed ma ġiex involut fil-frodi, dan it-tip ta' dejta. din hija l-idea li kellna. Issa bdejna kommissjoni li bdiet il-mandat taħħa u tajt li waħda mill prioritajiet l-iktar importanti hija li innaqsu il-pis amministrativ speċjalment għall smi Su issa qed nisma' bin-negozjati u anki l-informazzjoni tiegħi pjuttost dettaljata fuq dak li tatna l-Kummissjoni u diġà qed nara li mxew lura għaddu jkollna verament informazzjoni dettaljata fuq il-forma u x'tip eh, eh, ta' eh, problemi jem fin negozjati però jien għandi l-impressjoni illi kriteri ta' selezzjoni illi huma tipiċi għal tip ta' appalt ma jistawx jerġaw jiġu applikati anki għal appalti oħrajn. Però dawn għandhom jiġu msemmija ehm, jew li ridu nagħtu l-informazzjoni jew inkella li għafidejn l-autorità tindika jekk din l-informazzjoni neċessarja u le. Però fi żewġ każi, anki jekk dana jider li huwa kompromess li wieħed jista' anki jagħmel tik fil-kaxex Eh, Jena nishtiq eh, nanalizza, so, għax jista jkun li jekk l-autoritajiet kollha se eh, jimmarkaw dawn il-kaxex, se nispiċċaw b'formula li se nużaw darba waħda biss flok ma namlu ripetizzjoni tal- tal milita dawn il-formuli. Jena nixtieq ikolli eh, eh, spiegazzjoni dettaljata fuq eh, il-forma, il-formula u li jajdunna jekk din ix forma li se tuża darba biss jew nkella kiex forma li tistax tiġi użata aktar għal iktar minn darba u għal ħafna appalti. Okay. Sharon Zova. Duran. Sharon Zova. Grazie Presidente, grazie anche l-Kommissjoni tal-aġġornament. aggiornamento Mi Il-mistoqsija tiegħek qed tiddependi anke mill-kellima li tkellmu qabel. Jien nixtieq nitkellem nistaqsi fuq il-dimensjoni esterna ta' xiri pubbliku. Għax minnaħa waħda għanna trasposizjoni ta' direttiva ġdida ta' xiri Repubbliku eh, li titkellem fuq il-kooperazzjoni public-public access għal xiri. Pero minnaħa l-oħra mbagħad għandna diskussjoni mal-Stati Uniti fuq il-relazzjoniet kommerċali u il-kapitolu ta' xiri pubbliku għed mill importanti f'dawn il-negozjati. Allora jena nishtiq nkun naf jek tistax tispiegana da xejn iktar kif il-Kummissjoni koopera internament u fl-istess ħin eh, tiżgura li jkun hemm trasposizzjoni xirqa ta' direttiva u, u, u, u fil-negozjati fil TTIP. Grazzi. Grazzi, signor President. Malar malar nixtieq imur lura għal kumment mis-Sur Xuvan fuq it-trasposizzjoni tad direttiva fi Franza. Għandu raġun u nixtieq natija l-attenzjoni tal-Kummissjoni fuq il-fatt illi il-Kummissjoni eh, li aħna għandna din l-ordinanza fi Franza u kif intqal din hija proċedura antidemokratika u derogatorja għax il-Parlament mandux il-ħila li eh, jgħaddi liġi u u għalek għamson nkunu attenti ħafna. Imżoċ suġġetti għawnek bil-għana dan la bozz ta' ordinanza illi huwa marruf huwa diskuss u hemm żewġ soġġetti fejn il-Kummissjoni diġà ġie avżata u nixtieq minn ġdid insaqsim din il-mistoqsija biex ikonna s-segu ta' din id-direttiva l-ewwel net fuq l-aċċess għal ġustizzja fejn hemm ċaħda assoluta tal-gvern illi applika u trasponi d-direttiva dan huwa l-ewwel suġġett u s-Sinjura Maġofka wkoll eh, l-attenzjoni tagħha ġiet attirata f'Marzu qed istennew it-tweġiba tagħha u mbagħad it-tieni suġġett problematiku l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġus u fuq in-nies ta' disabilità u l-aċċess tagħhom u ġiet injorata eh, minkejja it-talbiet eh, għat-trasposizzjoni tagħha u lek dawn huma żewġ punti kruċjali hemm punt ukoll għajja mis-sur Tarabella nixtieq inkun naf u dina mistaqsjoni diretta fejn qegħdin issa fit-trasposizzjoni ta' direttiva hemmx pajjiżi li diġà għamlu hekk u jekk iva liema. Grazzi. Mrs. Grappini. Grappini. Grazzi, President. Jena memxa fejn nirrepeti dak li għalu għal-oħrajn, aħnejna nistennew għal din id-direttiva għall-anqas din hija ħaġi illi għandna bżonn sakemm verament tagħti lill smis aċċess għax-xiri pubbliku. Fl-Unjoni Ewropea kollha, l-SMEs jilmentaw l-istess ħaġa. Fil-realtà eh, l smis m'għandhomx aċċess għal kuntratti pubbliċi. Jiena għandi tliet mistoqsijiet speċifiċi ħafna għal kommissjoni Din id-direttiva se tkun ir-risposta għal eh, riżoluzzjoni ta' tilwim f'pajjiżi hemm ħafna tipi ta' tilwim eh, illi jieġu minn akkużi fuq il-xiri pubbliku U fir-Romanija aħna ipprovajna nużaw il-multi u pini oħrajn għal dawk illi dawn il-proċeduri jippruvaw itawlhom, però l-Kummissjoni din waqfitha it-tieni punt, jekk inqablu direttiva qadima u dik il-ġdida, x'inhuma l-elementi ġodda fid-direttiva il-ġdida? U se tkun il-leva biex l-SMEs ikollhom aċċess għal dawn il-kontratti pubbliċi. U jekk l-aċċess se jkun sempliċement b'sab eh, b'sabkontratturi, dina mhijiex l-istess, li mhix li eh, risposta għax mhux dejjem taħdem tajjeb di. Senatu eh, risposta l-Kommissjoni. Issa l-mikrofon l-Kommissjoni bat għandu votazzjonijiet. Grazzi, President, jien għandi żewġ mistoqsijiet, waħda fuq il-xiri elettroniku. Hemm ħafna esperjenzi fuq da il mistoqsija hija jekk il-Kommissjoni trigwardax xiri obbligatorju online. Eh, il-pozizjoni, un bat t-tini mistoqsija fuq il messemiz jekk f'din id-direttiva se jiġux użati xi strumenti biex jagħtu garanzija lill SMEs biex itejbu il-pożizzjoni tagħhom mhux biss il-proċess ta' selezzjoni ma anki fil-pożizzjoni tagħhom lejn bħala sottokontratturi ehm, li jiddependu minn minn kumpaniji akbar. il-mistoqsija fuq il-dokument uniku. Eh, dana jena ebbatni il-koordinaturi se nerġu nibbatuħ. U huwa wieħed mid-dokumenti tal-laqa. Daka kien id-dokument antik, jiena nireferi għal kompromess. Ok. Il-Komissjoni forsi xeħut minn dawn il-mistoqsijiet se jkollok tatihom risposta bil-miktub. Grazzi, President. Iva, jekk għandna ħames minuti, nkun nista' nirrispondi forsi għal mistoqsijiet kollha. L-ewwel mistoqsijiet ġenerali fuq it-trasposizzjoni. Grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet għax dan jippermettilna jispjegaw eh, aħjar eh, dak li qed tagħmel il-Kummissjoni li qed tagħmel iktar minn sena biex niżguraw li dan il-pakkett jiġi mifhum u applikat b'mod ċira u regoli ġodda ikunu implementati użati mill-Stati membri b'mod efficienti. Aħna deċidejna li nibdew dialogu intensiv ma l-Stati membri bdejna l net eh, eh, workshops ta' trasposizjoni bdejni jomna f'Marzu u kważi kull xara jom dawn l istati membri u diskutejna fil-font eh, problemi ta' trasposizjoni u anki argumenti oħrajn li huma importanti għall-Istati membri. U mbagħad waqafna wkoll eh, pjattaforma elettronika li skambju ta' informazzjoni u, u prassi fuq it-trasposizjoni bejn eh, l-Istati membri u l-Kummissjoni u għamilna wkoll ħafna laqat bilaterali mal istati membri li u eh, eh, ikonu jafu x'inni huma l-pożizzjoni tal komissjoni fuq trasposizjoni. Meta nqabluha ma' direttivi preċedenti aħna użajna l-miżuri kollha possibbli li l-Istati membri jixtiequ u li l-Komissjoni toffri biex nizguraw illi jifmu id-direttivi b'mod korrettu fil fat trasposizjoni, l-implementazzjoni eh, tiġi minnajr difetti. Il-feedback li ċevin ma' l-istati membri sista kienet pozitiva fuq l-organizzazzjoni dan il-proċess. Issa, fuq il-mistoqsijiet, Eh, fuq il-problemi, li mumma l-problemi, naturalment, barra minn xi mistoqsijiet speċifiċi li nirċevu konstantement fuq ma li huma ġodda relativament eh, federativi kollha, dawn huma dawk illi l-iktar eh, illi għajmu mistoqsijiet, però mhux tant fuq problemi fondamentali nesta nati eżempi il-notifiki jew il-kooperazzjoni pubblika pubblika eh, imma e, dan jimplika illi jekk l-istati membri ħossu li huwa utli l-Kummissjoni iktar tard tista' Eh, toħroġ dokumenti ta' gwida. U jiena ma nistax fil-fat nitkellem fuq mm, eh, problemi konkreti speċifiċi, problemi kbar f'dan il-proċess. Fuq il-direttiva tal-konċessjoniet, din hija direttiva kompletament ġdida u f'dan l-Istati membri huma aktar eh, għandhom ikunu iktar vigilanti u iktar sensitivi fuq kif tiġi trasposta, però eh, peress il-loġika eh, ta' din id-direttiva fuq il-konċessjoni segwi dib tal-xiri pubbliku, ħafna risposti eh, huma eh, diġà applikabli għal direttiva ta' konċessjoniet. U, anke rridu jkunu jafu fejn wasanna fil-proċess ta' trasposizjoni. Sissa stat membru wieħed biss li traspona wieħed minn dawn id-direttivi li huwa il-Renju Unit. U naturalment aħna namlu verifiki regolari fuq situazzjoni attuali biex nevitaw li jkun hemm dewmin fit trasposizzjoni. Imma ma nistennewx illi qabel eh, is-sajf musta jkonna ħafna trasposizjoni imma qabel l-ħar ta' sena iva. Fuq eh, il-problema speċifika li eh, tkellem fuq Astur Ġuvan fuq kif Franza id-deċidiet trasponi direttiva, eh, l-Istati membri għandhom biex lazla fuq eh, il mizuri nazjonali li huma jħossu l-iktar xirqa biex jagħmlu din it-trasposizzjoni. Din hija ma nistgħux nindaħlu fiha, din hija prerogativa tal-Istat membru. U fl-ewwel l-ewwel nettek tkun se tkun liġi waħda jew tnejn jew tlieta jew jekk hiex bi proċeduri tinvolvi parlament jew le, aħna għandna informazzjoni fuq dawn il-proċessi fl-istati membri kollha, però din hija prerogativa tal-istat membru u inħalluha fidejn e, e, l-istat membru, nħalluha fidejn fuq livell nazzjonali. Dana imur li lem il-mandat tagħna bħala kommissjoni. Forsi issa nista fil-qosor eh, nirrispondi għal mistoqsijiet fuq l-ISPD. Eh, u nati risposti għal xi tassib iktar speċifiku. Naturalment il-Komissjoni għall-esta tagħti eh, spjegazzjonijiet u informazzjoni iktar dettaljata kif għandkom bżonn u naturalment sentukom anki eh, situazzjoni attuali eżatta eh, dettaljata. Nishti issa eh, sempliciment najt li danu il proċessi li għaddu għaddej eh, għal daqstant eh, minn laħar aħħar abbozz li ċevejtu eh, il-ħidma imxiet u rridu anki inkunu formati fuq il-negozjati li bħalissa għaddejjin dak li taraw il-lum u dak li verament u għa situazzjoni kif inhi llum. Naturalment aħna natu dejjem informazzjoni iktar speċifiċi, aħna trasparenti e, u m'hemm xejn li nixtiequ nżommu minnkom, e, però nixtieqkom nżommu fuqkom li dan huwa diskussjoni li qed evolvi l-ħin kollu. Fuq il-punt fondamentali ta' semplifikazzjoni mbagħad dina hija il-mira tagħna eh, u anki l-Istati membri. Eh, ħadd ma jixtieq illi dan id-dokument ikun komplikat wis eh, jew diffiċli wis la għal awtoritajiet u laqas mal operaturi U naturalment ridu nżommu f'moħħna wkoll li l-interess ta' żewġ partijiet huma differenti ħafna ħafna drabi. U għal din ir-raġuni kif fil-bidu aħna edin nimeraw għal approċ mill nishtiqu l-operaturi eh, jekuma eh, jirrispettawx il-kriteri u li għamlu referenza għal dokumenti anki oħrajn ta', ta xiri pubbliku. U mbagħad kien hemm mistoqsi għafu fuq e, e, e, il-dokument jistax jiġi użat iktar minn darba. Jista' jiġi użat iktar minn darba waħda skont il-possibilità biex nagħti eżempju anki jekk operaturi dikjara illi jaqla 10 miljoni ta' euro l-istess ħaġa nistgħu ngħidu fuq il-kwalifika tal-istaff u anki fuq l-esklużjonijiet Hemm ħafna elementi li jistgħu jiġu użati u użati anke iktar minn darba, però rridu noqogħdu irridu nkunu noqogħdu attenti li kull eh, proċedura speċifika din hija limitazzjoni, però m'hemm l-ebda nuqqas ta' ftehim fuq dan fuq il-komprensjoni ta' dan il-kunċett bejn l-Istati membri jekk aħna niddeċidu eh, li mbagħad nadottaw dan l-approċċ u għalhekk jiena naħseb li qabel il- sajf se bil fuq din il-forma aħna lesti anki natukom eh, iktar informazzjoni dettaljata. Jekk ti permettu li mbagħad forsi nista' ngħid u kol wkoll fuq eh, mistoqsija fuq il-proċess ta' revizjoni. fil osor ħafna il-pakket li għadu kif ġie adottat ma jimmirax għal biex jagħmel revizjoni tal-proċeduri ta' revizjoni. Hemm direttiva oħrajn li tirigwarda propju dawn il-kwistjonijiet li ġew għajma fuq -il pieni, sanzjonijiet, eh, il-korrettezza, il l-azla tal-operaturi, eh, dawk li jirbħu xiri pubbliku. Imma dinija direttiva ta' rimedi, insejħula, u bħalissa qed tiġi revizjonata mill kommissjoni fuq l-effiċenza tagħha u se tagħtikom ukoll informazzjoni, natukom iktar informazzjoni għal darba dina eh, tkun waslet fil-tmim tagħha. Naħseb li dan kollox. Iva, bżon naddu sta l-votazzjoni. Grazie ħafna, Kummissjoni. Clearly shown that there is a significant amount. Iva, ħafna um, interess minna ħatan membri. U kullħat jixti jizgura illi l-emendi għad-direttiva tax-xiri pubbliku ikunu emendi li jkunu xirqa u favur il-kumpanija żaru ta' daqs medju jevitaw il-burokrazija u naraw li nkunu verament effiċenti. Suġġerment tiegħi huwa qabel ma naddu l-votazzjoni illi eh, sweepers mill-gruppi differenti irridu ikunu qed jgħidulna daqsxejn eżattament tip ta' dedikazzjoni dwar il-problemi li għandhom l-istati membri ħalli mbagħad din informazzjoni natwa l-isfivers differenti tal-gruppi politiċi U jekk ikun hemm bżonn imbagħad nużaw għad-doħra li għandu għad dispożizzjoni tiegħu l-Parlament Ewropew ġifieri li nresqu mistoqsijiet formali jew nkella li ninaqdu u nissieħbu fil-gruppi ta' ħidma tagħkom. Iżda aħna nixtiequ li fil-bażi naraw li dan kollu jaħdem tajjeb. Ningrazzjakom il-koll l-ewwel vot huwa fuq ir-rapport tas Sinjura Steiler fuq l-apparati u t-tamir li juża l-gas. Nishti illi namlu test tal-votazzjoni. Mistoqsija hija l-lum huwa l-ħamis? Iva jew le? Għanittestjakom daqxejn, mela jekk joġobkom. Għaniftaħ il-votazzjoni. Daw tiegħi mhux qed jixel fuq il-magna tiegħi. emna vot zejet minnaħat ta' soċjesti demokratiċi. U għanna magna wahda mill-li jida minnaħat ta' li sijar mux taħdem. Tishtiq li forsi tbiddel is-sidġu li kolok magna differenti. Hemm xi ħadd li għandu problema bil-magna tal-vot. Tajjeb, mela qabel ma nagħlaq votazzjoni, qed naraw din il-magni tal-votazzjoni taħdem ukoll tajjeb. Mela, naddu għal-rapport tas Sinjura Steiler, ma nafx tixtieq tintroduċi jew naddu mill-ewwel votazzjoni l-emenda 34 favur kontra. Emenda 34 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 35 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 36 Sorry, I am um... We need to put the four provisions at the beginning to the vote. Irridu nivutawlu fuq l-erba dispozizjonijiet. Il-blog blog vot fuq l-NLF. Favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet, fuq il-crossfittings favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet, fuq sorveljanza ta' suq favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet, il-blog vote fuq il-titjib lingwistiku favur kontra stanzjonijiet għaddiet. L-emenda 37 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. L-emenda 40 favur kontra stanzjonijiet għaddiet jekk tixtiequ nistgħu niċċekkjaw permezz ta' votazzjoni elettronika fuq l-emenda 40. Nara votazzjoni għaddiet. Sur Duran naħseb li għandu problema. Ma nistax narak minnaw, ħaniprofa nilbes innuċċali. Taħdem il-magnetijak tal-pozizjoni tijak? Mela, darba li jmiss niftu votazzjoni. għalissa da mish miftuħa votazzjoni, sta ħanerġaw nipruvaw biex naraw jekk taħdimx il-magna tiegħek mal nasla votazzjoni mis, l-emenda 42 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 43 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 51 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 211 favur kontra astenzjonijiet. Naħseb illi din. Ma d-deċi Nara votazzjoni ma ditx. 212 favur kontra astenzjonijiet. Ma ditx. 213 favur kontra astenzjonijiet. Ma ditx. 52 favur kontra astenzjonijiet. Għaddi 53 favur kontra astenzjonijiet. Għaddi 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit 56 favur kontra stanzjoniet, għaddit 214 favur kontra stanzjoniet, maddiċ 215 irtirata 75 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 217 l ta' kompromess numru 3, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. U issa rridu Nibuda fuq numru 80, favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet, Le, ma ddiċ. Emenda ta' kompromess numru 4, favur kontra astenzjonijiet. Addiet. Okay, I'll uh, just bear with me. It's incredibly difficult for me. Tuni ċans jena tinsiba vera diffiċi minħabba l rrit noqgħod indawarajni maċ-ċirku kollu. Minflok mal dritt. Mela, l-emenda ta' kompromess għaddit, l-emenda 86 favur kontra stanzjonijiet għaddit, l-emenda 87 favur kontra stanzjonijiet għaddit. Naddu issa għal 95 b'emenda orali l-ewwel l-emenda orali favur kontra sanzjonijiet dit. Issa naddu għattini nofs, li ma din għattini nofs ma valida. Naddu issa sebaw design. Sittaw design disajn diġ valida u laqas 224 mela, emenda sebaw disajn favur kontra sanzjonijiet dit. ħanaddu sal-113. Nistaw nivvitaw en blok 113, 14, 15 favur kontra għaddit. 117 favur kontra għaddit. 125 u 126 fl-imkien favur kontra sanzjonijiet għaddit. 129 bemendorali favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 130-131 madomx emmek sabiex nivutaw dwarom, kienu ritirati l-emendi fuq eh, il-parti numru wieħed favur kontra sanzjonijiet għaddit 135-136 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 226 favur kontra jen ċekjawa. Mitejn sitta votazzjoni għam miftuħa. Maddiċ. 138 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 141 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 144 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 145 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 147 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 129 favur, anzi 229 favur kontra eja niċċekja għadi. Hemm vot soċessi Demokratiċi. 160 issa, 161 flimkien, favur kontra stanzjonijiet għaddew, 167 favur kontra stanzjonijiet għaddit 169 favur kontra stanzjonijiet għaddit 184 favur kontra stanzjonijiet għaddit 187 favur kontra stanzjonijiet għaddit, 189 favur kontra stanzjonijiet għaddit, 191 favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddew. Emenda numru 10 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit l-emenda ta' kompromess numru 1 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 2 favur kontra d għaddiet. L-emenda 13 u l-emenda 14 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-premessa 47 l-emenda 210 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 24 favur kontra d għaddiet. U l-votazzjoni fuq il-rapport ta' kif emendat, ta' kolla favur, nasib aħjar b b'mod elettroniku dwar dan il-vot ħari. Okay, and that carried by 33 to 2 with 2. Għaddi 33 favur 2 kontra. U l-votazzjoni sabiex nibdew negozjoti dwar il-mandat favur suppost nivutaw b'mod elettroniku wkoll ġifier kif kum votaw. Għaddiet, għadda l-mandat 35 favur 2 kontra, grazzi ħafna tax-xogħol diffiċli kellek tagħmel. Tajjeb ma issa ngħaddu għal-votazzjoni li jmiss ġifier rapport dwar il-PPE it-tamir protettiv personali. Għemmen dam 30 dawk favur kontra astenzjonijiet. Emenda da 35 favur kontra astenzjonijiet. Ajan iċċekjawa. 35. Għaddit. 116 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 37 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 167 favur maddiċ tot. L-emenda ta' kompromess numru 2 favur kontra jekk tixtiequ nistgħu naraw b'votazzjoni elettronika fuq l-emenda ta' kompromess numru 2. Għaddit. Kompromess numru 3 favur kontra astenzjonijiet għadda ta' dan il-kompromess, empl 38 favur kontra astenzjonijiet. Ċekjaw għadi embl 38 kħiġab konfuta. Falls. 42. Madix tot 42 favur kontra stanzjonijiet għaddit, 44 favur kontra stanzjonijiet għaddit, 39 favur kontra astenzjonijiet hija nerġaw narawa daqsxejn di. Ma di xtart biex valida 44-45 ma l-istess favur kontra sanzjonijiet. Għaddew 42 favur kontra sanzjonijiet. Ma d-daddix 46 u 41 favur kontra ejja nerġaw niċċekja permezz ta' votazzjoni elettronika 40 u 41. Fadal persona waħda li għandha tivvota għaddiet. 179 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 47 favur kontra stenzjonijiet għaddit. Erba erbajn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nċekjaw per mistofazzjoni elektronika. False. ma taddix. 181 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 48 u 45 favur kontra jek tixtiequ nistgħu nerġgħu nċekkjaw għadi. Għaddiet. 46 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 49 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 57 favur jek tixtiqu nistgħu niċċekkjaw 49 mela le? 50 u 47 minu favur? L-emenda 50 mera l-ewwel. Ħanaqsmhom żewġ voti separati. Favur kontra astenzjonijiet ħaddiet. Empl 47 favur kontra astenzjonijiet. Ħaddietx. 51 jekk tixtiequ nistgħu niċċekkjawha empl 47 kien hemm daqsxejn ta' taħwida naħseb. Empl 47. Unżommu f'moħna u koll li 50 għaddiet. Emenda 51, favur kontra stenzjoniet għaddiet. Empl 49, favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Empl 50, favur kontra stenzjoniet ma wieħed ħamsin favur kontra stanzjonijiet. Ma ddiċ jek tixtiqu nistgħu niċċekkjawha. Emenda 52 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 53 favur, anzi 53 ta' wkoll. Empl 53 favur kontra astenzjonijiet madix ċart empl 53 ejem ċekjawa persuna zejda li persuna li għadda s Vota. Emenda 54. L-emenda tal-Kumitat tagħna 54 kieġobkom. Esħaw għadna di minħabba illi għanna emendi tana minħat tal-Kumitat tagħna u minħat taħat tiħor mela l-emenda tagħna 55 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Empl 54 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Empl 54 favur 55 anzi empl 55 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 184 jgħar tirata minn votaw fuq 56 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 185 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Emple 56 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 188 u empl 57 favur empl 57 u 186 u vot separat ma daw l-istess Menda 186, 188 u 57 daw kollha huma l-istess, kollha flimkien għavu għom favur kontra astenzjonijiet għaddew. 187 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 189 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 57 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, empl 58 madrix tot, 190 favur kontra stanzjonijiet. Madrix valida, 58 favur kontra. Ejja narawa din nerġgħu nċekjawa. Empl 59 favur kontra stanzjonijiet ma taddix 192 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix 194 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix 59 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet emenda 60 u empl 61 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 62 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix empl 63 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix empl 64 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix emenda 61 u empl Mend empl 61 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix empl 65 favur kontra stanzjonijiet ma taddix laqqas 195 favur kontra stanzjonijiet ma taddix 196 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Empl 66 favur kontra astanzjonijiet ma taddix. Menda 62 għanna menda orali flimkien maħħa favur kontra astanzjonijiet jek tixtuq niċċekjawa votazzjoni elettronika. Pass. Għaddiet emenda 63 u empl 68 favur kontra stanzjonijiet. Għaddew emenda 64 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet emenda 197 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ empla 69 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 198 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 199 favur kontra sanzjonijiet ma ddiċ. 200 u 201 favur kontra sanzjonijiet ma ddiċ. 65 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 71 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 66 favur kontra astenzjonijiet għaddit 66. Kien hemm nixtaq li niċċekkjaw 66 jiena ċerta li għaddiet din. Nagħlaq votazzjoni. Għaddiet. 207 favur, 203 anzi favur kontra sanzjonijiet ma' 72 favur kontra sanzjonijiet. Maddiċ 204 favur 204 u 205 flimkien favur kontra stanzjonijiet maddewx. 67 u Wempl 73 favur kontra stanzjonijiet għaddit, 206 favur kontra stanzjonijiet għaddit, Empl 74 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 68 favur kontra ta' dit, 69 favur kontra ta' dit, 70 favur kontra ta' dit, 75 mill-naħa tal-empl favur kontra ta' dit, 71 favur kontra ta' dit, 72 kienet irtirata, 208 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 73 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 74 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 75 favur kontra astanzjonijiet għaddiet, 78 tal-empl favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 79 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, Jek tixtiqu niċċekjawa, empl 79. maddiċ b'vot wieħed grazzi tal-li tlapni biex niċċekkja. Empl 80 favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet emenda 77 u empl 81 favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet emenda 78 u l-emenda 209 favur kontra sanzjonijiet. Jek tixtiequ nistgħu niċċekkjawha. Na, votazzjoni għaddiet. Empl 82 madix tot 83 mela favur kontra stanzjoni. Ma taddix emenda 79 u 210. Emenda 79 l-ewwel favur kontra stanzjoni taddit. Emenda 211 favur Skużawni, 210 hija kompatibbli ma' din mela 210 favur kontra stanzjani ta' diet, ma' dietx. Jekk tixtiequ nistgħu niċċekkjawha 210. Ma taddix din l-emenda b'vot wieħed 211 favur kontra stanzjonijiet, ma taddix 212 favur kontra stanzjonijiet nistaw nitċekjaw fuq 212. Għaddit. Emenda 80, 81 u 82 tixtiju nivutaw fuqom kolla fl-imkien le, mela. Emenda 80, favur kontra stanzjonijiet, għaddit. 80 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 82 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 214 favur. Anzi, 213 favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix 214 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit emenda 83 fu dan huwa unblock favur kontra stanzjonijiet għaddiet emenda 89 favur kontra stanzjonijiet għaddiet design favur kontra stanzjonijiet għaddiet Wieħed design favur kontra stanzjonijiet għaddiet empl 84 ma' ditx 216 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, jek tixtiqu nitċekjaw fuq 216. Maddiċ, empl 85. Favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, 92 favur kontra astanzjonijiet. Għaddit, 96 favur kontra stanzjonijiet għaddit. Il-kompromess numru 4 favur kontra stanzjonijiet għadda. 216 favur kontra stanzjonijiet għaddit. 95 favur kontra sanzjonijiet flimkien ma' M86 naħseb li għaddiet iżda ħjar nivutaw fuqhom b'mod elettroniku. 95 u empl 86. Yes, that's tough. Amendment 96. Addit, 96 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, 97 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, 211 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, 222 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 98 favur, anzi 99 favur kontra astensjonijiet. Għaddiet empl 87 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ 100 favur kontra astensjonijiet. Għaddew 101 u empl 88 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ 89 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix 902 favur kontra astanzjonijiet għaddit. Emplu 91 favur kontra astanzjonijiet. Ma tot l-emenda 223 favur kontra astanzjonijiet għaddit. 224 favur kontra astanzjonijiet għaddit. 225 favur kontra astenzjonijiet għaddew empl 93 favur kontra astenzjonijiet. Madix tot 226 favur kontra astenzjonijiet għaddew 103 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 104 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 105 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 94 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 106 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 107 bemenda orali favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 108 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 109 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, Jek tixtiqu nistgħu niċċekkjaw fuq mija u d disam That's passed. 227 in 227 favur kontra stanzjoni taddid 95 favur ma taddix 110 favur kontra stanzjonijiet taddid 228 favur kontrastanzjoni. stanzjonijiet għaddit empl 96 favur kontra stanzjonijiet, maddiċ empl 97 favur kontra stanzjonijiet, maddiċ 98 empl favur kontra stanzjonijiet, ma taddix 99 tal-empl favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix 119 jek tixtiq u nistaw niċċekjawa empl 99. Not that old. That's false. Amendment 111 and... and, and Mela, issa. Wieħed, wieħed, wieħed u wieħed 10 eh, favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Issa mija u wieħed minn emple favur kontra astenzjonijiet maddiċ. U mija u tnejn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mija u tnax favur kontra mumiex identiċi, iva naf. Assenzjonijiet maddiċ, 112 maddiċ, issa emenda 229 favur kontra astensjonijiet ma sebdi għaddit. Nistaw niċċekjaw forsi nerġaw? Iva, 229. Okay. So 229. Mela, 229 għaddit. Issa um, Emperor 103 ija identika. Issa nistgħu mmorru għal 113 Emple 104 favur kontra. Astensjonijiet għaddit naħseb niverifikaw. Iva 113 u għaplu 104. Iva 113 u għaplu 104. Iva għaddit. Issa għamlu 105 favur kontra astensjonijiet maddeċ sa 106 favur kontra astensjonijiet maddeċ 232 favur kontra sanzjonijiet għaddit. Implejum 107 taqa u 232 eh, għaddit. Implejum 109 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Implejum 110 maddeċ. 114 favur kontra assenzjoniet għaddit, 115 favur kontra attenzjoniet għaddit u da jinkludi u kol emplu 111, issa 116 favur kontra astenzjoniet għaddit u din tinkludi 112, impla issa 113 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 114 favur kontra astenzjoniet maddiċ, issa 117 115 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit, issa 116 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 117 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, nċekjaw fuq emplu 117. Maddiċ, vot wieħed, issa 118 u kol 118 favur kontra għaddit, 117 favur kontra astenzjoniet għaddit, 120 favur kontra um, astenzjoniet għaddit, 117 favur kontra astenzjoniet ma taddix, 121 favur kontra astenzjoniet għaddit, 120 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ, 121 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ, Emenda 122 u għempli 122 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 123 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 124 u għempli 123 favur kontra assenzjonijiet ma sebdin għaddit nitċekkjaw. Amenda 124 u emplu 123 għaddit issa 125 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 126 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 127 favur kontra nċekjaw forsi jek joġbok 127. Pass. Għaddit. Emple 124 taqa, issa 128 kważi wasanna id-dispeċċini rabif ma' rapport hermera 128 favur kontra astenzjonijiet ma' deċ kompromess 6 favur kontra astenzjonijiet għalda nitċakjaw bis forsi. dan huwa l-kompromess sitta għadda. Kompromess seba favur kontra astenzjonijiet għadda. Nblaw 125 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 126 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 127 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 123 ehm, anzi 132 favur kontra astenzjonijiet għaddit 128 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 129 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nishtu forsi namlu blok sa 133 sa 139 lemela 133 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 134 Iva, 133 maddiċ, sa 134 tidu t-ċekjaw 133? Le. Iva, 133 ma issa emenda 134 wemplu 130 favur kontra astensjonijiet għaddit 135 favur kontra astensjonijiet għaddit 136 favur kontra għaddit 137 favur kontra astensjonijiet għaddit 138 favur kontra astensjonijiet għaddit 138 tidu ċekjaw. Madiċ. Inqas biex negozjaw fi trialogu ħaġa ktar faċli 139 favur kontra assenzjonijiet madiċ 140 favur kontra għansi 131 minn emplo favur kontra astenzjonijiet maddeċ, 140 nissa favur kontra astenzjonijiet għaddit, 141 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 142 favur kontra astenzjonijiet għaddit, u dit inkluditu kun l-emplo 123, 143 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 144 favur kontra Nentraw nitċekjaw mela. 144. Għaddit 145 favur kontra Neġo iċċakjaw jek iġobkom 145 Pass. Għaddit 146 favur kontra astenzjoni ta' dit, emplu wieħed, favur kontra astenzjoniet maddiċ, tnejn, favur kontra astenzjoniet maddiċ, tlieta, favur kontra astenzjoniet maddiċ, menda wieħda, favur kontra astenzjoniet dit, menda tnejn, favur kontra astenzjoniet dit, emplu erba kret identika, ħamsa, favur kontra astenzjoniet maddiċ, emenda tlieta, favur kontra sanzjonijiet għaddit, erba favur kontra sanzjonijiet għaddiet, ħamsa favur kontra sanzjonijiet għaddiet, kompromess wieħed favur kontra Nerġaw ċekjaw forsi biex naraw suppost għaddiet. Kompromess emenda wieħed niċċekjaw. Compromise. Compromise wieħed. Thank you. Grazzi. Għadda. Issa wieħed u sewer disawar favur kontra sanzjonijiet ma ditx implaw seba favur kontra assenzjonijiet ma ditx emenda seba u emenda, emenda seba favur kontra assenzjonijiet ma ditx emplu minja favur kontra assenzjonijiet maddeċ emenda 8, emplu 9, favur kontra sensjonijiet għaddit, emplu 10, favur kontra sensjonijiet maddeċ, emenda 9, favur kontra sensjonijiet għaddit, emenda 10, emplu 11, favur kontra sensjonijiet għaddit, emenda 11 u iva emenda 11 favur kontra sensjonijiet għaddit, emenda 115 favur kontra Emplo 12 iva kompatibli. Mela, emplo 12 favur kontra astensjonijiet maddeċ, Emenda 115 favur kontra astensjonijiet addit. Just not pass. Iva, addit. Amenda, sa? So? 152 Iva, emenda 152 għax emenda 12 u emple 13 waqaw u għalek favur kontra assenzjoniet maddiċ, emenda 153 favur kontra assenzjoniet maddiċ, emenda 13 favur kontra assenzjoniet għaddit, Emplif 14 favur kontra sensjoniet maddiċ, amenda 14 favur kontra sensjoniet għaddit, Emplif 15 favur kontra sensjoniet maddiċ, plus 16 favur kontra sensjoniet maddiċ, amenda 15 favur kontra sensjoniet għaddit, Emplif 17 taqa, issa 154 favur kontra, nċekjaw nerġaw 154. Sorry, that has passed. So Iva, għaddit, dispeċini dak il-President. Kontrajt, so. Issa, amenda 16 u emenda 18 blok fl-imkien, favur, kontra, astenzjoniet għaddit, amenda 17 u 155 favur kontra astenzjoniet għaddit, amenda 18 favur kontra astenzjoniet għaddit, amenda 156 favur kontra astenzjoniet maddiċ, kompromess 5 favur kontra astenzjoniet għadda 24 favur kontra għansi 159 favur kontra astenzjoniet għaddit 160 favur kontra astenzjoniet għaddit 161 favur kontra sen Iva 161 matoċ. 162 favur kontra 162. Favur kontra astenzjoniet maddeċ. Emplem 20 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Iva empel 20 qed ngħidu hawnhekk. Okay. Iva, maddeċ. Emenda 20 u emple 21 favur kontra astenzjonijiet għaddew. 163 favur kontra astenzjonijiet maddeċ, 21 fi blok ta' sa' 31 favur kontra astenzjonijiet għaddew, 32 favur kontra astenzjonijiet maddeċ, emplu 22 favur kontra astenzjonijiet maddeċ, Emenda 33 favur kontra astensjonijiet għaddit. 23 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 165 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Empli 24 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Empli 25 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 34 tixtieq tiċċekkja fuq Empli 25. Has fallen. Um, mela, maddiċ, emenda 34 favur kontra astensjoniet maddiċ. Tixtiqu tridu dawn, tiħdu dawn l-emplis bħala blok. Mela, minn 26 sa 31 favur kontra astensjoniet mandawx. Vot fuq il-rapport bħalma maġi emendat minn vot elettroniku. Is everybody voted? Kulħat vota Zawċ votiet sajn uħra, 24 u 3 u 10 stenzjonijiet u vot fuq il-mandat biex nitlu f'negozjati. Nistaw nevotaw fuq il-mandat biex nitlu f'negozjati? Iva, permezz ta' vot elettroniku. The... Iva, vot fuq il-mandat biex nitlu fil-negozjati. Persuna oħra tivvota, grazzi ħafna. 34, 21, grazzi ħafna, dispeċina ħafna ta' kemm din il-votazzjoni kienet komplessa. Issa rapport li jmiss huwa fuq is-swieq Ewropej tad-difiża l-opinjoni ta' Galbelx. Kompromess wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, Emenda 6, anzi l-speċin dajt il-President 5, ħanerġaw namlu 5 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 6 favur kontra astenzjoniet ma tadix. Kompromess 2, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess 3, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa emenda 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 13 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, anzi għaddit, emenda issa 14 u 15 u 16 flimkien, le, le, mela, emenda 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 15 favur kontra emenda għaddow 16 favur kontra astenzjonijiet dit. Issa emenda ta' eh, kompromess 3 eh, għaddit. Emenda 22 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess erba favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa emenda 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit imma nistaw nċekjaw. Pass. Għaddit. Issa 31 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 32 favur kontra, astenzjonijiet maddiċ, kompromess 5 favur kontra, astenzjonijiet għadda, kompromess 6, zoċ partijiet favur kontra, astenzjonijiet għaddaw. Kienet l-ewwel parti, sattini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit kol, 47 favur kontra, astenzjonijiet għaddit, 46 favur l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit tini parti favur kontra niċċekjaw. Pommo pa. Persun oħra, baqa persun oħra, maddiċ. Forty-seven. Iva 47 ċita dotata u 45 waqat issa emendat 48 favur kontra astensjonijiet maddiċ 49 favur kontra astensjoni nasseb din maddiċ imma ħjar niċċakjaw. Emenda 49. Iva. 49 maddiċ u għalek 50 favur kontra astenzjoniet maddiċ 51 favur kontra għaddit 52 ija kompatibli favur kontra astenzjoniet għaddit 53 favur kontra astenzjoniet ħan iċċekjaw mela 53 That's passed. Din għaddit. 54 favur kontra astensjoniet maddiċ, 55 favur kontra astensjoniet għaddit. Issa kompromess seba favur kontra astensjoniet għadda, 59 favur kontra astensjoniet nċekjaw. Yeah. Hmm. I was meant to vote for. 59. Iva, 59, għaddit. 60, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 61 favur kontra assenzjoniet maddeċ, kompromess 8 favur kontra assenzjoniet jadda, 66 favur kontra assenzjoniet maddeċ, Iva maddeċ, issa 69 Iva 69 favur kontra assenzjoniet maddeċ 71 favur kontra assenzjoniet jaqa 72 favur kontra assenzjoniet għaddit 70 u hija kompatibli favur kontra assenzjoniet għaddit 74 favur kontra sanzjonijiet maddiċ, 75 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 73 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 76 favur kontra astenzjonijiet nitċekja. Passed. Okay, vote on the draft opinion. Issa vot fuq la bozza ta' opinjoni kif ġi emendat. Min jekk hemm One more vote. Vot ieħor persuna oħra li għandha tivvota. 27. 27 favur, 6 kontra, sensjoni waħda. Prosit li rapporter, grazzi ħafna. Grazzi mela, grazzi lil kulħadd ta' din is-sessjoni. Mela malar malar aġġornament fuq it-trialogu eh, tal-bira fil-axija minn se jitlaq bil-kalma jekk joġobkom mingħajr storbju u ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Carol Langen. Jekk joġobkom tamlux ħafna storbju biex titilqu mis-sala għax kena laqat trialogu komplikata l-aħħar il-bira li dam ħafna u kellna xi membri wkoll illi qed ikollhom ruol attiv u s-Sinjura Kololanga tixtieq ittilkom aġġornament fuq il-Package Travel Directive. Ja, ma, Frau Vorsitzende, liebe. Grazie, ħafna, Signora President, Użis kollegi. Il-President għadda kem għalet, aħna l birax kena t tilet trilogu fuq eh, din id-direttiva. Din kienet negozjat, eh, sessjoni ta' negozjati vera diffiċli u daw kolla li parteċipaw u l-kollegi tijaj daw reporters iżda anka daw kolla li għedin jaħdmu fissem il- Buros u fissem segretarjat nishtan ringrazzjom il-koll ta' xol eccellenti li għamlu. Aħna xirna namlu passil u d-dim importanti kollinejt li L-ikbar problema li għatfadlilna hija l-kwistjoni tal-flex rules fit-trilogu. Il dwar il-click cruise, aħna fil-fat etna li forsi rridu ndaħlu dan kollu fil-pakket ta' direttiva. U fil-fat rridu naraw x-pozizjoni kollu 28 stat membru, edna illi data ta' skadenza minnaħa tal-Konsil kienet imposta fuqna, issa apparti mill- dawn it-talbiet hemm ukoll issa dettalji tal-ħlas id-dettalji iktar fuq il-passeġġier tal-isem pereżempju dawn żdiedu ma tal-biet apparti minn hekk aħna nwaqqafna n-negozjati ħalli nagħtu l-possibilità li gruppi politiċi ħalli jiddiskutu dan ir-riżultat ħalli jkunu jistgħu jisaqsu lilhom infushom jekk dan il-proposta minnaħat tal-Kunsilli il-proposta tajba jekk din id-data ta' skadenza jiex liktar waħda tajba u koll, rridu naraw jekk ux ħajkun hemm direttiva ġdida iva jew le, sal gruppi politiċi rridu jiddeċidu. Fuq din, aħna fil-fatt naqblu il-effetti ta' din il-leġizlazzjoni ħajkollhom effetti fuq il-kumpaniji ta' daqs medju ġifieri rridu nerġgħu naraw jekk għandniex nirriflettu daqsxejn bej koordinaturi jekk għannix naraw li d-direttivi verament e, ijiex edha t rispetta l-fat li għandu jkun hemm peace mill-inqas fuq il-kumpaniji żgħar daqs medji. Dan huwa rapport li kellix intikom fuq triogu, grazzi. Thank you very much for update. Grazzi tal-aġġornament. Jina kont preżenti wkoll fit trialogu. Pratikament kien hemm kwistjoni waħda importanti Umbat kien hemm xi kwistjonijiet inqas importanti kif qalet ir-rapporter. Hemm e, bżonn naħsbu għażew jekk il-Parlament u ix lest illi jkompli jimbotta fuq dawn il-kwistjonijiet biex nejnu l-rapporteri kolla gwida fuq il-pozizjoni tal-Parlament u diskussjoni, hemm bżonn ta' diskussjoni interna tajba fuq id-differenzi jekk miex kbar jew le jekk miex sinifikanti. U jekk għandniex ners u lejn ftejim attualment. Jista' jkollna diskussjoni fil-grupp Signor Gebhardt, Iva, grazzi ħafna, ħna diġa. Aħna konna diġa diskutejna dan kollu fil dan il-partit tana u xtaqna u kumment. Dan ma jfissirx li jekk il-kull silet jgħid li aħna ma rridu wiex din ħaġa l-ura rridu ninslu għal-kubtejna u ngħidu iva ħana ċattaw kollox, din mhijiex pożizzjoni tajba, anka għat trilogi li ħajkollna l qoddim Aħna nafu l-koll illi mill-aħħar periodu leġislattiv aħna dejjem kena ċertu punti bħal daw li kena diskutu u aħna edna illi dan mhuwiex bizzejiet speċjalment dak illi aħna l ħakna bħala riżultati dawn il-click-throughs din il-leġizlazzjoni hija raġuni għalfejn aħna qegħdin nitolbu riviżjoni ta' din id-direttiva minħabba li llum il-ġurnata għandna 80% tal-kontratti li għandhom din il-forma ġdida. Jekk aħna ħan eskludu din il-ħaġa, allura wieħed ħajsaqsina għalfejn għanna bżonna din id-direttiva ġdida, u allura rridu nirriflettu sew, rridu naraw jekk aħna issa mill-gvernijiet nistaw xinħallum jiddettawlna xanna bżon illi ndaħlu fil-direttiva jew nkella jekk xħan irrappreżentaw verament id-drittijiet tal-konsumatur u naraw illi aħna ikolna riżultati aħjar minn dawk li rnexxina nilħu sissa minħabba illi jekk fimt sew dak li qegħdin joffrulna qegħdin jeskludu il-maġġoranza dawn il-click-throughs U dan mhuwiex għal benefiċċju tal-konsumaturi, aħna nistax naċċettaw għadi rridu naraw li drittijiet ħajkunu preservati aħna fin-naħa tal-Kumitat ta' Limko qegħdin naħdmu favur il-drittijiet tal-konsumaturi ġifieri dan irid ikun ġustifikati ġifieri. Mela, Sinjura Heb Gebhardt, jekk tippermettili, ma kienx hemm konċessjoni min-naħa tal-Parlament biex naċċettaw il-pożizzjoni negozjata tal-Kunsill il-Kunsill aċċetta l-pożizzjoni tal-Parlament illi aħna nixtiequ illi il-click throughs jiġu trattati bħal pakketti. Id-differenza attwali hija fuq l-informazzjoni illi taddi minn parti għall-oħra tal-click-through. Il-Parlament e, pożizzjoni fil-plenarja ija ija jekk għandniex aħna ribatu kemm l-isem tal-passiġġier kif ukoll anki dejta oħra. Il-Kunsill ippruvat tiċċara x'jista' jkun x'jistgħu jkunu din id dejta personali U dawn eh, huma qed jgħidu illi eh, jistgħu jinkludu l-email u l-data finanzjarja. Hawnhekk hija differenza. Jekk il-grupp tiegħek qed jitratta bis-serjetà din, hija ħaġa tajba li l-MEPs ikunu preżenti fit-trialogu. Aħna għandna pożizzjonijiet rib ħafna, però hemm vojt hawnhekk u nitolbok tħares fid-dettall mal-membri tiegħek biex jaraw fejn wasalna il-bira biex taraw sibux ekki sibux kompromess. Ija fuq din il-kwistjoni hawnhekk u segretarjat u għalest jatikom il- l-għajnuna kolla li għandkom bżon għanna l-ħin, hemm laqat oħrajn, pero rridu nsibu eh, xi proposti fuq kif nistaw nimxu. Forsi mhumiex il-bot ħafna minn xuxin, però mem mem mem, mem lebda mod biex najdu illi aħna eh, irrinunċajna għal click-throughs fid-definizzjoni tal-passaġġ. U nishtiq najt eh, nilqa l-predeċessur tiegħi, Sur Harber, qed nieħu gost nara hawnhekk preżenti il dispieċini trialu kien twil ħafna il-bira. E, anki sur koferati ixtiq jitkellem, Sergio. E, il-bira kienet twila, trialogu, kemm il-rapporter, kif ukoll il-president ġaburuħom verament bħala negozjaturi eccellenti. Onesta najdu dana bl-esperienza tiegħi. Il-punt huwa delikat ħafna u jitlob attenzjoni u irridu nitlu fid-dettall għaliex il-pożizzjoni tal-Kunsill hija tersa lejn trittajt li il-kliktu mhumiex effiċenti. Issa, il-Kunsill kien kontra illi insibu soluzzjoni fuq il-click tru u aħna irnexxilna nobbligawhom ibidlu l-atteġġament tagħhom. Issa hemm disponibilità. Id-differenza bejnietna bejn il-Parlament u il-Kunsill huwa ta' sustanza u aħna għadna għabbażi ta' dak li diġa ġi diskuss fl-awla fil-plenarja illi aħna lesti naċċettaw uh, soluzzjoni li tinkludi l-isem u anki soluzzjoni oħra. U najdu anki li mija l-indikazzjoni l-oħra. E però l-pozizjoni tal-Konsil Il-pozizjoni tal konsil però ma nistawx naċċettawa għaliex qed jitolbuna iktar elementi. Mhux biss dawn iż-żewġ elementi li indikajna aħna. U nixtieq ngħid ukoll li t-tielet element tal-Kunsill hawnhekk qed jirriskja jannulla il-possibilità li jiġi użat b'mod effettiv il-click through. Il-Kunsill ma jistax jirrifjuta il-proposta tagħna, però qed jipprova jintroduċi elementi fl-implementazzjoni tal-click-through, illi mbagħad iwaslu għal fatt illi il-click-through sej mhux se jkun effettiv. Jekk aħna naċċettaw proposta tal kunsill illum, inkunu ksibna il-prinċipju, però il-prinċipju ma jkunx jista' jiġi użat fis-sustanza mill-maġġoranza tal-utenti. Għal daqstant jien naħseb illi għamilna sew il-biraħ. Waqqafna trialogu negozjati, niddiskutu bejnietna biex naraw x'tista tkunu soluzzjoni mingħajr ma naġlu. E, jien nifhem li l-Kunsill irid jaġġel għax minn u għal-pres, il-presidenza tixtieq tagħmel riżultat, aħna minn naħa oħra għandna biżejjed żmien biex nitkellmu fuq is-sustanza, U biex ma naqawx fin-nazza, fin-nazza, illi il-Kunsil poġġinna qoddimna illi natu risposta pożittiva fuq il-kriterju, però mbagħad pratikament ma nistgħux nużawha. U naħseb illi huwa ġust kif qalet il-President, niddiskutu bejnietna bil-kalma u naraw li ma soluzzjonijiet huma possibbli. Illi la darba niksbu il-prinċipju u mbagħad eh, eh, il-click through se jkun utilizzabbli. Il-proposta tal-Kunsill miex sejra f'din id-direzzjoni u dana għamt nieħil beraħ u kienet ħaġa tajba li naslu fid-deċiżjoni illi ma nikkonkludux u li nkomplu id-diskussjoni. U nitolbu anki li l-om jamlu l-istess fort, għax ma nistax naċċettaw mm, anki in-negozjat il il-konsilja dinija il-proposta tiegħi aċċettawa jew ħalluha jew toħduha jew le u danna mhijiex pożizzjoni aċċettabbli. Tajjeb, grazzi ħafna. Marissa, eja ejja ngħaddu. Ċaranzova. Grazzi, President, Nirringrazzja il-porter fuq il-bira ħinti defendejt il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew il-bira u grazzi li l kaħnar aħna rnexxinna niksbu il kwistjoniet u issa għanna kompromess u d-dimna. Eja, u għaveru li għatem din il-kwistjoni li għat rridu ninsorbu għajja ħaġa delikata għal ħafna delegazzjonijiet u naħseb illi marridux narawa bħal ħaġa jew bajda jew sewda, nistaw anki nħarsu lejn soluzzjonijiet alternativi. Nil anki l-fat li għanna bizzejed żmien Eh, biex nidiskutu bejnietna anki fil-gruppi politiċi. Grazie. Grazie, tajtis eh, il-President għal daqstan situazzjoni kostruttiva għal rapporteru wa shadows biex ikomplu jimbutaw jemmexu għu din il-kwestjoni. Mela, għanna xie aggiornamenti oħrajn fuq uh, punti oħrajn? Eh, neħejna dan il-punt mill-agenda. Kellu jkollna aġġornament fuq regolament tal-suq intern eh, ta' Telekom eh, li huwa fidejja. Kellna aġġornament fuq il-copyright nhar it-tnej, hemm oħra forsi tista' tibda int. Iva, grazzi Vigi. Il-biraħ kien hemm grupp ta' ħidma ieħor. Il-kwestjoni ta' text u data. U kien hemm ukoll preżentazzjoni mill-Copyright Hub u organizzazzjoni oħrajn biex juru illi meta wieħed imur online hekk wieħed irid juża ritratt kif din it-teknoloġija tista' tiġi użata. Hija kienet interessanti hemm eh, teknoloġija disponibbli biex jippermettu l-individwi jekk iridux jużaw ritratt li għandu copyright u kemm nis jużaw il-ritratti eh, li kolom copyright minar ma jkunu jafu. Illa għal il-nis issa se tkun f'Mejju. Jiena ma nistax nkun hemm. Eh, Il-prezentazzjoni kienet utli ħafna u kienet ta' interess li kollegi kollha, grazzi tal-opportunità li nitkellem, grazzi. Mela, issa fuq il-paketta il su intern ta' Telekom. Il-team ta' Shadows tal-imko enuna ħafna biex jamlunna xi bil-proposti tagħhom eh, fin-negozjati. Issa, it-trialogu kien nhar it-tlieta flaġija itra, itra għamlu offerta fuq il-roaming. Be periodu ta' transizjoni qasir ħafna ta' sena, ftit iktar minn sena, qabel ma jispiċċa roaming. U f'dan il-periodu il-konsumaturi għandu kollom pakket bħal roaming f'pajjiżhom mhux il-5 plus 5 plus 5 li kienet fil-pożizzjoni tal-Kunsill. U uh, għamilna diskussjoni anki fuq il-net neutrality. il kunsell et ma jridux li kunem kapitolu separat fuq id-dritti tal-konsumatur. Però aħna qed ngħidu illi l-użu aħari ta' dawn id-drittijiet fin-neutralità, fin-net neutrality u fil-roaming huma importanti. U ma nistawx nistennew li jkun hemm reviżjoni fuq il-direttiva ta' servizzi universali. Għax għada l-ura din id-direttiva u jista' ikun li nistennew ħafna snin. Is-segretarjat identifika ħames oqsma ewlenin illi jirrigwardaw il-net neutrality u anki il-roaming ħames oqsma fejn illi aħna nħossu li huma eh, eh, fondamentali li id-drittijiet tal-utenti jiġu imtejba, specialment mbagħad fuq ir-roaming, eh, di tinkludi il-possibilità illi l-konsumaturi kontrollaw il-konsum tagħhom biex ġifiri ma, ma, ma jaslux eh, fl-aħħar tal-bundle tal-roaming tagħhom u u illi eh, mill-ewwel eh, ipoġġew mbagħad fuq pakett ieħor li huwa iktar eh, għali. Bekk il-konsumaturi jkun jistgħu jagħmlu ġestjoni tal-konsum tagħhom u jikkontrollawha. Edin nitolbuh da kemm fil-paketti nazzjonali kif ukoll f'dawk ta' roaming. Umbat fuq il-net neutrality tawna eh, il-possibilità li nużaw xi informazzjoni li inkludi jiġi inklud fil-kontrat u tlabna illi din l-informazzjoni għandha tinkludi eh, informazzjoni fuq l-utent fuq il- il- il-veloċitajiet medi minimi illi konsumatur jistenna u kif l-użu għandu jieġi mħallas e, xi prezz u għadastant l-utenti jkunu jafux se jkollhom fil-pakket u anki fl-imkien mada anki il-dritt li l-konsumaturi jgħalqu l-kontrattik ma jkollhomx il-kwalità li huma xtaqu. Jiena din diskutejna ma' Beok il-ġimgħa li għaddit, e, dik kienet ħaġa importanti ħafna biex nizguraw illi din l-informazzjoni b'dawk il-veloċitajiet u dawk il-volumi e, e, nishtiqu jkonna e, guidelines u strumenti ta' paragun. Informazzjoni kontratwali fuq il-veloċitajiet, il-, kontrolli id-dritti l wieħed jala il kontrat bżonn ta' linji gwida biex regolamentaturi jkunu jistaw jarawx qed jagħmlu l-operaturi u li qegħdin jirrispettaw. E, e, u anki il-istrumenti e, ta' paragun. U flimkien għanna qed nitolbu anki stqarrija minn il-Kunsil u anki possibilment minn il-Kommissjoni fuq dak illi se jinkludi il-reviżjoni ta' direttiva ta' dritti tal-konsumatur u specialment fu il-mobile eh, bħal per eżempju bħal 112 li nistaw jitlu anke fil-parti tal mal-Stati Uniti. Il-punt li jmissu l-agenda għanna rapport ta' Stur Tarabella. Grazzi tal-paċenzja li inti zammejt u dispeċina li għedin tart. Sur Tarabel. Merci, madame. Grazzi, signora President. L-ewwel net. Dan punt fuq il-proċedura jina smajt li forsi rapport itra musse se rapport reali imbidel fitra lil kunsil u forsi l-opinjoni tagħna misse se tkun opinjoni reali. Jekk jużaw din il-proċedura jiddispeċina ħafna x'dan huwa fajl importanti, iġifir suġġett huwa kruċali, speċjalment tal-Kumitat tagħna illi qed jiffoka fuq id-drittijiet tal-konsumatur l-iktar, għalhekk jistħoqlu skonti illi għana nitrattawh pa' soltu pa ma nagħmlu ma' shadow rapporter u jekk il-proċedura tkun differenti, forsi l-qasħaq ikonna ħafna enerġija x'laqas natu valur mizjut. Issa l-opinjoni tagħna fuq dan ir-rapport eh, jiffoka fuq tlet aspetti ewlenin. L-ewwel ir-rivoluzzjoni tal-mass data li hija possibilità kif ukoll teddida għandna bżonn noħolqu post ekwu eh, fost l-intraprizi kollha biex nevitaw eh, każijiet ta' monopolju bħalma ta' sikwit u fis-settur tal-informatika u l-SMEs u l-multinazzjonali se kollom jistaw jiexu fl-imkien u jiprofittaw minn eh, din l-sfida importanti u ta' dan settur li qed jesplod dal moment u għalhekk hemm operaturi l-kbar li huma fakati ħafna u dan ma a skapitu ta' tal-SME speċjalment Eh, meta l-Ewropa tirkupra ruħa li aħna qegħdin nittamaw u s-suq digitali se jkollu l-post tiegħu kif aħna nixtiequ. L-ewwel net l-innovazzjoni u nrendu s-servizz pubbliku iktar eh, utli permezz ta' din it-tip ta' data. Eh, s Servizz pubbliku mhux se jaħrab minn din it-tip ta' suġġett u għalhekk jaċċelera wkoll il-proċess amministrattiv u għalhekk it-tieni tillet punt nixtieq ninsisti fuqu u mhuwiex l-inqas fl-importanza ovvjament l-sfida ta' din il-big data għal konsumaturi għax għanna bżon ta' qafas leġislativ li hemm bżon iġi imwaqqaf biex ma jkunx hemm każijiet ta' frodi u l-użu ta' data abbusiv minnaħa ta' ċittadini mħabba l fatti mhumiex ta' sek ċari Walek lek nirregolamentaw u nala billi nati eżempju. Għax kont saqsejt qabel li l-Komissjoni dak li ħasbet fuq li tracking din il-prassi fejn wieħed ipoġġi tariffa għal pereżempju biljett ta' lajru mhux xi żewġ u tliet siti oħrajn jekk mhumiex inqas tmur għal ieħor ma jkunx iktar mija jkun 130 mhux inxtaraw il-biljetti u l-prezzijiet ibidlu le, imma jekk tmur b'kompjuter ieħor ikun mija u għalhekk dan li jkun irreġistrat u tagħmel differenza fil-prezz. U għalhekk dan huwa rekat għal eh, ċittadini Ewropej u l-Kummissarju eh, Borċ eh, nita ma sabx l u nitamaw li jissa l-Kommissjoni li għanna tkun tista tagħmel xi ħaġa u fil-globalità tagħha din hija xi ħaġa jemson tħassibna ħafna. Huwa veru ir-rapport huwa qasir, Eh, u għanna skadenzi stretti ħafna bl-Inglis, rispeċini imma eh, ovvjament xol kien għaddej u koll bl-Inglis, imma demokrazija tfisser u koll lingwi u eh, bżon nużaw il-lingwi specialment għal dawk illi minn membri li u jresqu elementi għax il-ħina tafas ħafna fi 16 ta' april il-lum illum bat 28 skadenza elementi is-6 u 7 ta' Mejju ġimgħa wara sena nagħmżawh fil-Kumitat u mbagħad il-votazzjoni fl-Imko suppost fl-4 ta' Ġunju u għalhekk għandi shadow rapporter u jira lest biex naħdem magħhom kif ukoll mal-kollegi u jekk għandkom xi kummenti ovvjament jiena se nota b'attenzjoni kbira. Grazzi ħafna Sinjor President. Would anybody like to speak? li jitkellem fi sem l-IPP? Stefanic. Grazzi, President. Fissem, Mr. Lora, ora nishtieni għal Tarabella tal-li eh, għamel den l fuq rizoluzzjoni itre. Naħseb illi barra minn nitkellmu fuq il tassib eh, leġittimi fil-protezzjoni ta' data, għanna nitkellmu kol fuq l-opportunitajiet tal-big data u cloud computing fil-tkattir tal-tkabir ekonomiku billi għatu modelli ġodda ta' negozju u jizidu l-produttività. Nishtiqo najdu li dan jista' jkollu impatt pozittiv fuq il-konsumaturi konvenjenza, efficienza u tfaddil eh, fil-negozji, fil-gvern, fil-djar, eh, eccetera u għandu jwassal anki għal eh, vantaġġi kontra l kriminalità Iridu l-ewwel net naħdmu fuq l-operabilità miżjuda tal-data biex inkunu nistgħu nanalizzaw aħjar u bekk nużaw id-data aħjar it tieni għafas eh, koerenti għal cloud computing u l-internet u fl-istess ħin natu iktar stimolu fuq il-5G networks. Grazzi ħafna u importanti illi il-benefiċi u, u il-big data jistaj jwassal fil per eżempju fl-agrikoltura, fil-kura tas saħħa fil-ġida kontra il-kriminalità fit trasporti għanna ħafna eżempi u il-big data jistaw anki jgħatu empowerment tal konsumaturi biex jgħatu għomx għazla aktar informata, per eżempju, il-reviews li wieħed jista' jara bil ma jdeċidi x'jixtri minnaħa tal-konsumaturi. U importanti koll illi E, kif għal il-rapporter jista' jgħin lill-SMEs biex ikunu jistgħu jużaw din il-big data fejn ikun xiera u bil-bilanċi ġusti u b'mod li jkun koerenti fl europa kollha biex imbagħad ma jsibux illi hemm nuqqas ta' koerenza uh, bej pajjiż ieħor. Hemm tħassib reali fuq is-sikurezza u l-riservatezza ta' data u importanti li l-konsumaturi jifmu illi aħna qegħdin nanalizzawhom dawn it-tħassib u qed nagħtu lil konsumaturi l-possibilità li jikkontrollaw u jagħmlu ġestjoni kif eh, id-data u jifmu wkoll kif id-data tagħhom tiġi użata. Hemm bżonn insibu mod żgur anki fuq il-kondivizjoni ta' data fuq eh, bis-sikurtà u kollegi li qegħdin jaħdmu biex isibu l-aħjar bilanċ fil-regolamentazzjoni ta' data imma hemm ħafna elementi xi wieħed jieħu in konsiderazzjoni. U bat fuq il-regolament, razzjoni tal-protezzjoni tal-dejta naħa tal-konsumaturi, naħseb illi il-konsumaturi jisibu eh, stramba jekk dan il-regolament illi edha mek biex t-proteġi d-dejta personali taħħa fil-fat il-regolament stess Eh, jobbliga l-operaturi biex ikunem biex jgħatu iktar data. Kif nistaw nispiegawlhom eh, eh, din il-ħaġa l-konsumaturi illi jridu jgħatu dejjem iktar data fuq kull transazzjoni li għamlu? Imħabba illi ġi li aħna qed noħorġu biex nirregolamentaw il-protezzjoni ta' data. Oh, Għabat li niddiskutu għal da standa regolament Eh, fuq il-protezzjoni ta' data li bħalissa għaddejjien anki minn ħafna negozjati fit trialogu hemm bżonn niżgurawlhom iċ-ċittadini u nispjegawlhom illi eh, għaliex se jkollhom jagħtu iktar data biex ikunu jistgħu jirrispettaw ir-regolament. Hemm eh, il-vantaġġ hemm vantaġġ kbir, il-konsumaturi huma interessanti, interessati ħafna, għax il-konsumaturi jistaw jaraw li għandhom dejjem iktar informazzjoni għad dispożizzjoni. Eja ħasra li dan mhuwiex rapport imma riżoluzzjoni biss u li m'għandniex il possibilità li nagħtu feedback fil eh, għal riżoluzzjoni għax ħafna drabi l-kumitati dana ma jagħmlux. Għal daqstant irridu dana naslu għal biex naslu għal konklużjoni Eh, rridu e, differenzjaw bejn tipi differenti data personali, data kollettiva, data eh, eh anonima eh, biex inkunu nistgħu nindifferenzjaw nindifferenzjaw u nispjegaw lill konsumaturi il pożizzjonijiet Grazzi President. Grazzi President, grazzi anche li Sur Tarabella għal kontribuzzjoni ta' diskussjoni fuq diskussjoni fuq il- l-ekonomija li hija mexxija mid-data u l-big data, u l big data il bozz huwa ċar, asir, konkret u joġobni ħafna, però hemm żewġ punti li nixtieq eh, li nitkellmu fuqu fuqhom. Illi huma kwistjonijiet importanti fl-opinjoni tiegħi. Jiena qed nara li huwa ċar kif anki qalu il-rappreżentant tal-IPP hija illi l-big data u l-digital economy hija eh, importanti għal tkabbir u għal ħolqien tal-impigi kif għadna ħafna drabi eh, l-Istati Uniti għamlu passi gbar fil-produttività grazzi għall-ekonomija digitali u fl-Unjoni Ewropea rridu nagħmlu l-istess ħaġa, rridu nitħlu f'dan l-opportunità ġdida eh, tassu kif semmit anki il-President. Però hemm kwestjoni importanti eh, illi edha tuqqafna edha tiblokkana f'dan l izvilupp ċoħe il-fiduċa E, e, kwestjoni ta' sikurezza, e, kwestjoni ta' ser tal-identità, sorveljanza ta' massa, edha naqset il-fiduċa fil-ċittadini. Rridu nerġaw nibnu din il-fiduċa biex ikon billi konna regolament tajjeb li jati protezzjoni olja tal-konsumaturi kif għalet il-President meta jkunu online, però ridonato anche informazioni. eh, ħafna nies ma jafux kif id-dejta tiġi mżamma u kif qed tiġi użata għal daqstant hemm nuqqas ta' ta' fiduċja. Din kwistjoni nistgħu nisħu għadejjem iktar nistgħu nagħmlu iktar preżenti fl-opinjoni eh, għaliex in-nuqqas ta' informazzjoni u tarfin hija eh, hija ħasra għall-ekonomija digitali u ħaġa importanti. Nistgħu nelaboraw iktar anki fl-opinjoni Eh, il-situazzjoni fuq l-SMEs. Peress li l-ekonomija digitali hija mutur għal tkabbir, u l-SMEs u ma silsla ta' suq intern, allora l-aħjar kondizjonijiet għal dawn il-kumpaniji jistaw jgħinu biex noħorġu potenzjal kbir kif diġaqat. L-implementazzjoni ta' dawn l-istrateġiji ta' big data jistaw jitolbu investimenti pjuttost kbar kemm fit teknoloġija kif ukoll fil-konsulenza, imma anki jistaw jistaw waslu għal żvilupp ta' kompetenzi ta' ħiliet ġodda Eh, fil-impiegati. Biex nejnu nelbu xie ftit minn dawn il-kwistjonijiet, il-e-businesses eh, jistaw ikunu per eżempju pjattaforma tajba ħafna u f'pajjiżi eh, dana iġri, għax fil-Danimarka għanna ċentru ta' innovazzjoni li jismu IBIS li taw mux grants imma sempliciment konsulenza u servizzi ta' networking mal-SMEs fuq il-possibilitajiet li hemm fi soluzzjoni tal-e-business. U l-feedback kien eccellenti, kien pozitiv ħafna u ta' u jgħatu kemm informazzjoni kif ukoll servizzi mal, ma' SMEs e, ehm, e, eh, simili biex jadattaw ruħom għal ekonomija digitali. Għal stant jiena nishtiq nirakkomanda l-komitatu anki l-rapporter jikonsidra dawn l-esperienzi fil-Danimarka. Nerġa nishti ringrazja il-rapporter għal bozza eccellenti u jiena nħarġ l-għoddim biex ikon diskussjoni ċabiħa u fruttuża fuq din il- fuq dan il-regolament. Memħat minn ħodor, emessa għanna. Il-dispieċini, il-kati, il-, -il il-komitat eh, eh, mux qed jitkellem fuq dan. U nifhem li dan kollu huwa marbut mal-kalendarju, l-importanza ta' din il-kwistjoni hija li kull min ikkontribwixxi eh, jafu kemm huwa kbir il-potenzjal, id-design fil-mija tal-data ġi ġenerat f'dawn l-aħħar sentejn u ħafna minnu li huwa digitalizzat u jista jiġi mibgħut uploaded u jista jiġi mibgħut fuq l-internet għal daqstant nofs l-arfin ta' ta' dinja huwa dokument singolu, dinja affaxxinanti din il-kwistjoni il-żminijiet li qed ngħixu fihom. Il-President tkellem fuq il-data differenti, jien nixtieq tkellem fuq l-open data u r-riċerka. L-bira semmejt eh, il-fatt li jiena kont rappreżentant tal-Kumitat fuq il- copyright u l-propieta intellettuali u l-importanza ta' data mining f'dan il-kuntest u nishtiq natikom fatt illi il-Welcome Trust għamlet stima illi il-font se jonfo 62% ta' sena għal-spejjeż ta' 850 euro 25.000 euro. Eh, biex jgħidinna li l-aċċess għal din id-dejta hija importanti fil-riċerka bazika, u fil Unit għandna eżenzjoni għal eh, għal skopit non kommerċali għad data mining. Però din hija ħaġa li torbot kompletament ma' dan id-dibattitu u fejn aħna nixtiequ naraw innovazzjoni u tkabbiru l-potenzjal huwa tant kbir Eh, fuq dak għandu xaqsam ma l-osma li nishtiq naraw u rridu nimexxu qoddim. F'dan il-kuntest jiena nishtiq nisma xi ħaġa oħra fuq l-open data u fuq ir-research li ħaġa importanti ħafna għas kabir tal-ekonomija li nishtiq naraw u anki l-potenzjali li din l-ekonomija data driven għanda għal l-sfidi ġodda li għanna qoddimna bħala ċittadini. Grazzi tal-opportunità eh, illi nitkellem fuq dawn il-kwistjonijiet li tkellimna fuqhom anki l bira Grazzi. Grazzi u koll għal kontribuzzjoni imko. Eh, Jena reċti eh, namel zewċ punti. Eh, waħda minna hija kif qalet il-President li l-big data hija teknoloġija li sapassa għal trasformazzjoni digitali tal-industrija, tas-sistemi ta' trasport, tas-settur tas-saħħa u ta' ħafna osmaħna. Għal da standan u ħafna gbar mill-so intern digitali, sempliciment. Il-punt li ħor fuq il-sogri. Aħna hawnhekk nisimaw fuq il-sogri. Il-data economy fl-Europa hija lura għaxar snin meta nqablu ma l-Istati Uniti jiena nixtieq ngħid ukoll li l-iżvilupp tal-big data għadha ma qas bdiet fl-Ewropa. Però anke kada ma bdeċ nitkelmu bis fuq il-riski, e, il-riski ta' e, frodi u ta' piraterija. Il-riski jeżistu fil-big data e, ma jkunx hemm riski jekk aħna jkollna fiduċa li dan il-suq għandu futur u ma nkunux qed inżidu l-fiduċa jekk aħna nitkellmu biss fuq ir-riski. Qabel anke qabel ma bdejna l-iżvilupp ta' din it-teknoloġija. Aħna rridu niftakru maħniex biss il-Komitat tal-Konsumaturi, ma anki tal-suq intern. Ħafna kollegi qalu li hemm potenzjal kbir tal-tkabbir ehm, fis-suq intern għal-kumpaniju, ma rridux nagħlqu dawn l-opportunitajiet. Għal daqstant jiena nixtieq illi il-kontribuzzjoni tal-imkom mandux ikun biss fuq il fat li hemm sogri u riski biss. More comments, tell us a bit more about the time. Mela, forsi nadur xiftit kummenti oħrajn, se tgħidilna daqsxejn fuq il-timetable. Malar, malar, biex ikonna pożizzjoni pjuttost eh, favur l-iżvilupp il-potenzjali tal-ekonomija diġitali biex inkunu nistaw u konna dak it-kabili tant għanna bżon, ma rridux ninjoraw bjem ukoll kol xie problemi. jekk se nixtri xie medicina l-lum, mis se nixtrih fuq internet għax huma folot ja falsa din medicina u għalek ma nistawx nkunu entuzjasti u ma ninjorawx il-problemi li jesistu. Għansab Iva, il-President kelmet fuq il-fiduċa, għax il-fiduċa fli commerce it itnaqset għax nafu kalsijiet fejn wieħed jixtri xi ħaġa eh, jirċevija u mbagħad il-prodott ma jikkorrispondix għal dak li rrid u biex ibidlu impossibbli jew wis spejjeż. U għalhekk forsi l rimur għal-ħanut fil-kantuniera aħjar u jkun hemm inqas spejjeż. Naħdmu fuq l-opportunità, ma mhux hekk kif ġiġi naċċettaw kollox għax nafu li hemm in-nies kriminali li qed jikskur regoli aħna eh, aħna nixtiequ nkunu nagħtu attenzjoni din il-ħaġa, nixtieq Sna Presidenti naf 7 April, mbagħad illum, mbagħad 28 niskadenzja l-emendi eh, fl-ofsinar, forsi sal-erba, forsi aħjar, ikun għaxem il-weekend, mbagħad bejn iż-żewġ dati, mbagħad is-6 u 7 Mejju l-eżami tal-emendi hawnhekk fil-Komitat, u mbagħad il-vot fil-Komitat imkom l-4 ta' Ġunju tal-2015 jiena ovvjament ħadd not għandi żewġ paġni tal-Shadow Rapporteur Rappresentanti għax xina qed naħdem mod kollettiv magħkom biex tassow inwaslu messaġġ utli u wieħed pożittiv l-attenzjoni li dan is-suġġett delikat jistħoqlu. Grazzi, President. So I'm going to suggest um, that we... Tajab, mela jina ħan suġġerixi illi ħan il għaw it-talba tijak li id dat ta' skadenza għall-emendi ħad tkun fil ħamsa ta' war nofsinar nar it-tlieta minn flok f'nofsinar ħalli bet minħabba rridu nivvjaġġaw li Strasburgu jkun hemm daqsxejn iktar ċans opportunità għal kulħadd sabiex irresqu l-emendi. Grazzi ħafna tal-li sfurzajtu ħafna ħdimtu ħafna fuq dan nittamal kontribuzzjoni tagħkom fuq il-big data ħatkun fil-fatt tajba u ma jkunx hemm wis. Ħaffarijiet issa għandna il rapport fuq ir-regolament tas-suq waħdin jedin hawnhekk u rapport minħabba li l-leġiżlazzjoni mtejba hija importanti ħafna u għandna r-rapport li hija Anilen van Bussoit. Grazzi ħanitkellem bl-Olandiż jien. Eżis kollegi, Signora President, jiena l-lum bi pjaċir kbir nishtiq il nipprezentalkom id-dokument ta' ħidma dwar il-rapport ta' regolamentazzjoni aħjar jiena kont kontenta li stajt nkun il-rapporter ħafna drabi aħna naraw fil kasta tal-leġislazzjoni li kunem hemm pis amministrativ zejjed u bħala rapporter jiena f'dan dan ir-rapport nixtieq nuri kif aħna nistgħu ntejbu l-affarijiet, kif nistgħu jkollna Unjoni Ewropea illi ma tiffrustrax lill kumpaniji u l-ċittadini ma tpoġġix biżejjed fuqhom aħna rridu niġġieldu favur iktar kwalità u mhux iktar kwantità jiena naħseb li ir-regolamentazzjoni aħjar hija xi ħaġa importanti ħafna u din hija fl-interess ta' kulħadd mhux biss tal-Parlament Ewropew, iżda anke tal-Kummissjoni tal-Kunsill l-istati membri u reġuni għandhom dwar importanti f'dan kollu wkoll. Il-dokument ta' ħidma fih nifsu kif rajtu forsi dan huwa maqsam żewġ partijiet fl-ewwel parti jiena qed nitkellem fuq il-prinċipi, prinċipi li qed niddeskrivihom ukoll anke bħala linji gwida jistgħu servuna bħala linji gwida u tieni parti hija hija dedikata għall istrumenti nistgħu nimplementaw. Mela ħan nitkellem fuq il-prinċipji l-ewwel. il-prinċipju jridu dejjem ikunu fil-qalba tax-xogħol jridu naraw fuq liema livell dan huwa xira, pereżempju, tip ta' regoli jistaw jkunu permessi għanna bżon ta' dispozizjoni aħjar li fuq il-livell Ewropew. Aħna naraw li nieħdu azzjoni biss fejn ikun hemm bżonn. Jiena naħseb li bekk jekk ikonna inqas kwantità dan jista' jkun verament iktar ċara għaċ-ċittadini tagħna u ċ-ċittadini ma jibqgħux jaraw l-Unjoni Ewropea bħal mostru ta' Loch Ness Jiena naħseb illi aħna rridu u ukoll illi l-Parlamenti Reġjonali ħajkunu inklużi wkoll ħalli aħna nkunu nistgħu naslu għall-implementazzjoni u kontroll aħjar tal leġislazzjoni Apparti minn hekk irid ikollna proċedura bil-karti il-homor li tkun introdotta ħalli l parlament Reġjonali wkoll kollhom l-opportunità illi juru li jem każ ta' u jew li waqfu l-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni jekk kun hemm bżonn mela kif qed tilkom il-leġiżlazzjoni Ewropea hija importanti hija meħtieġa din raġuni hemm bżonn li kollox kun trasparenti u koerenti. Għaperti minn hekk naħseb il-prinċipji huma pjuttost sempliċi sabiex nimplementaw parti minn hekk it-tieni parti fuq l-istrumenti li nistgħu nimplementaw. Ftit mill-istrumenti diġà qegħdin Eh, stabiliti fidejna iżda mbagħad hemm ċertu affarijiet li nistgħu nużaw bħal l evalwazzjoni ta' l-impatt dan l-istrument ħa jibda jaħdem jekk aħna jkollna dawn din il-kooperazzjoni bejn it-tlet istituzzjonijiet. Grazzi għall evalwazzjoni tal-impatt aħna ħankunu nistgħu eh, naraw minn qabel x'tip ta' effetti jista' ikollha ġislazzjoni partikolari tip ta' valutazzjoni tal-impatt bħal dan għandu jkun ibbażati fuq il-provi. Għandna ġifieri nivverifikaw li proposta bħal din edha tippermetti li aħna nistabilixxu għanijiet preċiżi ir-wol importanti għandu l-bord tal-valutazzjoni tal-impatt. Eh, hemm bżonn li aħna jkollna eh, bord li jkun indipendenti ħalli jkollu l-opportunità illi fil-fatt waqqaf reġizlazzjoni jekk naraw li ħajkun hemm wis eh, pis amministrativ jew pis ekonomiku. Parti minn hekk jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq liema tip ta' titjib jistgħu jkunu possibbli ħalli nilħu eh, l għanijiet tagħna. It-tieni punt, il-proċess ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati, naħseb illi fil-fatt ħadd ma jista' jara ehm, flima situazzjoni jistaw jinsabu mill-li dawk li huma verament ikkonċernati, partijiet interessati, apparti minn hekk għandna bżonn ta' miżuri flimkien mal-dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni illi iwasluna għal fatt li aħna għandna punti ta' kontatt nies li nistgħu nikkantattjaw jekk ikun hemm il- problemi dawn rridu jkunu verament għad dispozizjoni tal-partijiet interessati. Fil-forum tal-partijiet interessati rrid ikun hemm ukoll kuntat dirett ma' dawk li huma responsabbli għal leġiżlazzjoni. Ħaġa oħra li għandha x'taqsam ma' leġiżlazzjoni aħjar, aħna rridu nirriflettu daqsxejn dwar kif il-leġiżlazzjoni tkun imħabbra implementata ikolli ngħid li meta id-dati ta' implementazzjoni jkunu pubblikati dan ma jfissirx illi il test ħajkun implementat fil-prattika ġifir jiena naħseb li rridu nimmaġinaw eżattament x'tip ta' vantaġġi s suq interni jista' joffrilna. Hemm bosta strumenti ta' għajnuna li qegħdin jippermettulna li aħna nkunu nistgħu nivverifikaw kif il-leġiżlazzjoni Ewropea tkun implementata, dan ix tkun implementat mod tajjeb jew le, pero jiena naħseb illi din hija xi ħaġa illi għadha mhix magħrufa. Il-kelma ewlenija solvit li hija xi ħaġa importanti ħafna jirrappreżenta eh, milestone importanti, pass importanti ħafna. Jiena nittama illi ikkun hemm intervent minn tas-Sur Timmermans. Minħabba lill kummissjoni ħafna drabi għamlet ksur ta' trattat, bdis proċedura tal-ksur ta' regoli ta' trattat jekk l-istati membri mużemmew ma' l-implementazzjoni korretta ta' leġizlazzjoni Ewropea aħna rridu naraw eżattament li jekk kun hemm leġislazzjoni li verament ma jkunx hemm bżonn jew tkun leġislazzjoni skaduta, din tista' tkun annullata. Għandna proċess illi fil-fatt mhux biss għandu x'jaqsam mal-fażi tal-implementazzjoni, stanka ma il li tiġi wara l-implementazzjoni. Jiena provajt indaħħal din l-informazzjoni kollha f'dan id-dokument, qed nistenna bil-ħarqa nisma xinu ma suġġerimenti ta'kom u nirċivi l-emendi mnaħa ta'kom għal dan il-dokument nittama illi ikuna l-opportunità li n-diskutu flimkien dan il-dokument għet nistana bil-ħeqa li kolli ktur kooperazzjoni mal-membri tal-komitat għall-emendi li ħatibatuna kif ukoll kooperazzjoni ma' shadow rapporters ħalibek aħna naslu verament għal eh, leġizlazzjoni aħjar u għal su intern li jaħdem aħjar. Grazzi. Grazzi ħafna shadow rapporterija Anna Maria Karazza Bilt, issa għanna l-kollega t titkellem fi s Grazzi ħafna Viki. Anna Maria Karazza Bilt jiddispeċija li ma tistax eh, tkun hawn il illum tal talbit nisa biex nitkellem fis-sima. L-ewwel nett hija tilqa dan id-dokument ta' ħidma u l-fatt li aħna ħanifukaw fuq leġiżlazzjoni iktar sempliċi u iktar streamlined. Din taqbel mal vizjoni tagħha li konna suq intern li jkun ibbażat fuq regoli sempliċi u trasparenti inqas burokrazija l-SMEs kif ukoll dialogu kostruttiv mal-partijiet interessati permezz ta' u matul il-proċess leġislattiv. Aħna ma nixtiequx nerġgħu nivvintaw l-affarijiet kollha mill-bidunet u nbidlu kollox irridu nimplementaw il-leġiżlazzjoni li diġà daħlet fis-seħ. U sabiex nivitaw li l-istati membri jqogħdu jinduraw bid-deb affarijiet eh, sabiex eh, belhom l ħaddieħor dan jista' joħloq ħafna Eh, komplikazzjonijiet. Hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni aħjar fl-istadju iktar bikri tal-tfassil tal-leġiżlazzjoni u anka il-parteċipazzjoni u l-inklużjoni tal-parlamenti reġjonali nazzjonali. Irridu wkoll nżidu r-wol tal-evalwazzjoni tal-impatt irrid konna regoli komuni, sempliċi li jistgħu jsaħħu l-fiduċja tagħna fis-suq intern u dan jista' joffri valur miżjud kemm lill-kumpanji kif ukoll il-konsumaturi. Anna Marija tappoġġa ħafna l-aġenda tal-Kummissjoni għal regolamentazzjoni aħjar kif ukoll l-inizjattiva Refit. Mingħajr ma jkollna regolamentazzjoni fuq livell mikro aħna għandna nifukaw fuq regolamentazzjoni illi hija regolamentazzjoni għalija u li li tagħmel sens Signora Karozza Bilt, edha tistana bil-ħeqqa li konna ktar kooperazzjoni u diskussjoni flimkien ma' rapporter kif ukoll ma' shadows l-oħrajn kollha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa Krista Xalmuza. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi wkoll għal dan id-dokument ta' ħidma tant interessanti grazzi l rapporter Nixtieq nibda billi ngħid li dan id-dokument ta' ħidma ħajkun bidu tajjeb ħafna għal diskussjoni dwar dan is-suġġett minħabba illi hemm bosta affarijiet illi hemm fir-rapport li dwarhom jiena ma naqbilx mar-rapporter. Naħseb iż li tajjeb li konna dibattitu ġenerali dwar kif nistgħu ntejbu l-affarijiet meta naslu sabiex infasslu leġiżlazzjoni ġdida fil-Unjoni Ewropea. Però jiena naħseb illi m'għandniex naraw li jkun hemm l-istqarrija li ngħidu illi leġiżlazzjoni aħjar tista' tibdel il-fatt illi ma jkonnix leġizlazzjoni, jiena naħseb illi għanna nevitaw illi ma jkonniex 28 regoli differenti. Jiena naħseb li ħajkollna bżonn li nadottaw iktar regolamenti u mhux inqas iżda nixtieq illi nibda nitkellem fuq xi ftit mill-proposti li jinsabu fid-dokument ta' ħidma. Fit-trattat għandna miktub li l-prinċip ta' sussidjarjetà japplika dan huwa prinċipju naħseb li l-kol kemm naqblu dwaru dwar l-importanza tiegħu, però il-situazzjoni kifini bħalissa i kifini u naf il-Parlamenti Nazzjonali għandhom ikunu involuti f'dan il-proċess u forsi din tista' tkun xi ħaġa li aħna fiħdan il-ħidma tagħna fil-Parlament Ewropew nistgħu nappillaw lill-Ministri sabiex jaħdmu iktar fuq dan minħabba l-Parlamenti Nazzjonali għandhom ikunu informati min-naħa tal-Kunsill. Iżda jiena naħseb illi għandna ngħidulhom li għandu jkunu l-Kunsill li għandu jinforma l istati membri. Jekk inħarsu l-kumpaniji, l-ċittadini u l-partijiet interessati, aħna rridu iktar trasparenza. Dwar l-evalwazzjoni ta' l-impatt, aħna naħsbu li dan huwa element ewlieni tad-dokument. Nixtieq ngħid illi huwa importanti ħafna li jkollna evalwazzjoni tal-impatt li tkun tajba u li nistgħu nużawha tajjeb iżda ma nafx kif din tista' taħdem fil-prattika minħabba li ħajkun hemm dan id-dokument ħajn kollu jinbidel. Ġifieri inti qed li għandna jkun evalwazzjoni tal impat li jkun bazzat fuq dokument li jista' jinbidel u dan id-dokument jista' jkun aġġornat u mibdul kull darba li jkun hemm xi proposta. Mbagħad allura l-konsegwenzi ta' dik il-proposta li jkun analizzati iżda nixtieq inwissikom li aħna qegħdin nkunu wisq ambizjużi minħabba li ħajkolli ngħid illi il-proċess illi diġà huwa twil proċess tal leġiżlazzjoni ħajtwal iktar. U jekk hemm xi ħaġa illi tista' tifrustra ħafna lil kumpaniji li jixtiequ verament jimplementaw leġiżlazzjoni Ewropea hija li huma ma jkunux jafu eżattament meta il-proċess ta' tfassil tal leġiżlazzjoni jkun konkluż. Jiġifieri għandna naħdmu iktar fuq il-mod ta' kif aħna nistgħu namlu dawn l-evalwazzjonijiet tal-impatt ħalli nużawhom mingħajr ma ntawlu l-proċess. Aperti minn hekk jiena nixtieq ngħid illi ma naqbilx laqas xejn mal-fatt illi inti semmejt fid-dokument illi jorbot mal-fatt illi inti għattejt tgħid l-bord tal-evalwazzjoni tal-impatt għandu jkollu seta li waqqaf il-leġiżlazzjoni Ewropea li jiena ma naqbilx naqbel ma McKinsey ma ħaddieħor li jgħidu li le l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea aħna ma biex din mhix kwistjoni ta' politika, jina naħseb il anzi din hija kwistjoni politika l-fatt li niddeċidu jekk aħna nixtiequ xi jew le jkollna leġislazzjoni Ewropea fuq ċertu qosma. Naħseb li hemm ċertu proposti interessanti dwar mod kif aħna nistgħu naraw li x-xogħol tagħna jkun ibbażat iktar fuq l-implementazzjoni ma naħsibx li hemm xi ħaġa iktar ta' frustrazzjoni għall kumpaniji mill-fatt illi l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni qiegħda titmexxa b'mod daqshekk differenti fil-pajjiżi differenti u li din hija implementazzjoni mhix tkun tajba Jina naħseb li iżda fl-istess jien dan il-terminu ta' ndurar bid-deb hija xi ħaġa illi qed tintuża wis. U kultant direttiva ħna nafu li huwa fidejn l-istati membri li jiddeċidu ma x'għandhom jagħmlu u anka dan jiddependi fuq iċ-ċirkustanzi illi hemm fl-istati membri hemm min jgħid li dan qisu ndurar bid-deb u hemm min jgħid li le minħabba li dan jiddependi fuq is-sitwazzjoni li jkun hemm fl-istati membri. Meta taż strument leġislattiv tittara li jkun hemm xi ħaġa illi verament tista' timplementa fil-prattika u jiena naħseb li dan kollu jridu nanalizzaw iktar mill-qrib. Hemm għandi idea oħra illi mhix inkluża fir-rapport jiena nixtieq illejn qasama magħkom Waħda mill-affarijiet li naħseb li tista' tkun ta' problema lina hija li aħna nibdew bit tfassir ta' leġiżlazzjoni fil-Kunsill, Kummissjoni, Parlament għandna din l-idea tal leġiżlazzjoni għaddu ftit snin u mbagħad il-leġiżlazzjoni eh, il-proposta ta' leġiżlazzjoni tasal qudiem l-Qorti eh, Ewropea. U kultant ikun diffiċli li nirrealizzaw li l-qorti tkun ibbażat l-interpretazzjoni tagħha għabbażi tal-proposta oriġinali. Skużani illi qed intum nitkellem, iżda nishtiq nispjegalek kieku dan kif jaħdem f'pajjiżi. F'Danimarka meta nimplementaw leġiżlazzjoni aħna dejjem nikkonsidraw l-interpretazzjoni tal-qorti iktar qoddim u dan irid inkun inkluż fil-xogħol ta' tħejjija tal-proposta leġislattiva jiena naħseb li dinja xi ħaġa li aħna għandna nippruvaw nagħmlu hawnhekk u għandna nsaħħuha din tip ta' proċedura, ġifiri għanna nifukaw mux biss fuq il-test, issa x'kienu l-intenzjonijiet ta' leġizlazzjoni u fid dokumenti jina nishti illi tissemma l-Qorti ta' Ġustizja Ewropea u rwol li għandhom fl-interpretazzjoni ta' xogħol tagħna l-politiċi hemm bosta affarijiet li huma pożittivi iżda f'dan ir-rapport qed neħu gost li intom Inti semmejt ukoll eh, l-aspetti differenti ta' xogħol leġislattiv tagħna nittama li ħajkun dibattitu tajjeb u li fl-aħħar mill-aħħar ħajkun dibattitu li ħajkopri dawn il-punti kollha. Grazzi. Um, there's no speaker from Aldi in the... Ma jidix li rappresentant mill-Aldi, anzi, em, Dieter. Grazie ħafna, l għonet nishti intis najt kemm dispeċini li l-kollega tiegħi Turnes kellu jitkella titla u għalhekk se nitkellem fis-sima. Tixtieq tirringrazzjak ta' dan il-dokument ta' ħidma mod ġenerali taqbel mal linja li ħadar il-dokument id-diskussjoni biex ntejbu dan ir regolament tas suq ma din jagħmel parti mill-fatt li konna regolamentazzjoni aħjar u neħħu burokrazija mhux neċessarja u s-suq waħdini huwa suċċess ta' kooperazzjoni Ewropea. Is-suq waħdini kontribwixxa ħafna għad kabir għal benessri uh, fl-Ewropa m'għandna bżonn insaħħu u ntejbu ir-regolament. I tara tlet proposti konkreti li għandhom bżonn nifokaw ħafna fuqhom l-ewwel il-prinċipju ta' sussidjarità, it-tieni il-valutazzjoni tal-impatt, u it-tielet ma mhux unqas importanti l-proċess ta' konsultazzjoni bl-involviment tal-partit interessati hawnhekk tixtieq it-tejn il-valur miżjud ta' forum ta' partit interessati illi se jagħti dan l-approċċ mill-ruq tas-soċjetà lejn il-quċċata. Hemm ħafna proposti tajbin u jittemmen tasso illi regolament tas-suq waħdin imtejjeb huwa importanti għad kabi u għall impjiegi lill-Ewropa. Ix-xorti tajba li kulħadd. Iva, grazzi ħafna. Olga, qabel ma ntik il-kelma nixtieq illi il-President ta' qabel tal-Komitat eh, jikkontra u koll u jara din l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-ħidma tal-lum. Olga, Iva, grazie ħafna, President. Eh, ja, bih sektu dokumentu ta' dokumentu ma' ħtjela vyjadřit ta' také Jena u koll nishti najt xi żewġ affarijiet fuq dan id-dokument u nixtieq nirringrazza l rapporter ta' test li rċevejna. Ovvjament ma nixtiequx Ewropa illi se turta l-imprenditori u l-kulħadd mhux lilhom biss u nixtiequ li konsumaturi wkoll ikunu jistgħu igawdu. Minar problemi jiena napprezza tas-sew 3.5 dan id-dokument fuq il-proċeduri ta' ksur. għax parti mill-leġislazzjoni hija leġislazzjoni tajba jekk wieħed ikun jista' jmuq qudiem il-qorti jiddefendi drittijiet tiegħu. U għalhekk jiena nemmen illi għanna bżon natu iktar attenzjoni għal din it-tip ta' proċedura għax nemmen illi organizzazzjoniet tal-konsumaturi hemm bżon ikunu iktar involuti miqrib. qrib Minix żgur mit-ċifri il-proċeduri ta' ksur soltu jdumu xi sentejn u nofs u dan noddu nibdow mill-data tal-avviż tan-notifika u jekk wieħed jikkonsidra il-żmien ta' qabel u ta' wara naħseb nistgħu ngħidu il fuq minn tliet snin. Dan ifisser il-leġislazzjoni tal-istati membri ma tkunx konformità ma' dik tal-Unjoni Ewropea. U din hija xi ħaġa li tista' tagħmel ħafna ħsara. Għalhekk jiena grata ħafna għal dan il-punt u hemm bżonn u jistħoqlu ftit iktar attenzjoni. Grazzi ħafna, President. Okay, I just want to give, thank you for, give a couple of comments if, if I may of things. Jek permettu li, nishtiq najt dawk l-affarijiet li taħasbuni ħafna f'dan il-leġislazzjoni u post-leġislazzjoni tassow dokument importanti utli ħafna u jina smajt ħafna kummenti mis sala kollha kif nistgħu ntejbu l-affarijiet. Fuq il-valutazzjoni tal-impatt, Iva, joġobni dan il-kunċenti għak dan dokument ħaj imma ta' spiss f'negozjati ta' trialogu fejn il Li maħħarir qed jinġabru u wieħed ma jkollux stampa tajba ħafna fuq l-impatt potenzjali fuq il-konsumaturi parteċipanti daw kollha parteċipaw fuq is-suq minn banda l-oħra l-Kunsill jgħid iva da se jġib miegħu spejjeż ulterjuri u aħna din ngħidu imma tajjepu u għalhekk din l-idea li wieħed jista' jkollu ħanajdu hekk ċek ta' realtà aħarjab b'entità indipendenti qabel ma wieħed jaqbel politikament ġifiri mit-tini għattili għattini mill-ewwel għattini trialogu biex nipprovaw naraw forsi soluzzjonijiet potenzjali kif nistgħu negozjaw u l-impatt tagħhom. Naħseb din tkun tista' tgħin ħafna il-proċess leġislattiv tagħna kif konna din niddiskutu fuq il-package directive fejn hemm partijiet interessati fuq is-swieq li qed suġġerimenti differenti kif il-kliem it-termini jistgħu jkollhom impatt anke fuq drittijiet tal-konsumaturi tkun tajnuna kbira li jkollna parir indipendenti fuq kwistjonijiet bħal dawn. Is-sur Timmermans kienet jappoġġa meta jiena fis-sisi ressaq din l-idea eh, ta' entità indipendenti li toħroġ valutazzjoni indipendenti qabel ma wieħed Eh, jiġi għal bila ħari tajjeb li xaħat jgħid iva din il-leġislazzjoni set um tant flus imma jekk dan se jgħiduħ wara il-ftejim huwa diffiċli ħafna li nbidlu xi affarijiet fit-28 stat membri u għandhom dawn l-abilità l-ħila illi kollhom verifika indipendenti tas-sow indipendenti mhux pal McKenzie trid tkun tassew entità indipendenti irid tipprova tina analisi mimlija informazzjoni u l-konsulenti jistgħu jkunu indipendenti imma eh, hemm bżonn li noqogħdu b'sab'ajnej. Issa fuq standard setting li nfissaw ċerti livelli għax minn banda waħda għandna livelli komuni li huma importanti ħafna biex nagħtu fiduċja lill intrapriżi u l-konsumaturi u minn banda l-oħra qed niċċervi ferm iktar il-menti bħala president tal-komitat fuq li mhux dejjem li konna il-partijiet kollha fil-sala, xuħut li għandhom ċerti interessi għal ċertu standard jew ieħor, forsi biex jużaw miżur ta' protezzjoni kumpanji l-kbar kontra żar jew pajjiż f'ċi tip ta' dinja illi prova forsi eh, baxxi dawn l-standards kontra parti oħra tad-dinja ġifiri. Jekk nistgħu nużaw it-teknoloġija moderna biex inkunu nistaw tassow nilħu ċertu livell li ta' trasparenza biex għal il-proċess ikun iktar trasparenti miftuħ għal partit kollha interessati għal konsumaturi biex huma wkoll ikun jistgħu jaraw dawn l-standards qabel ma jinvolvu ruħhom tkun tajnuna kbira. The, I don't know if you'd like to come back with another round of questions. We're running a few minutes late. Mela, għanna skont l-agenda li xiftit minuti tard, imma Iva għanna bizzejiet għal għamma Shadows, grazzi ħafna, mela l-abbozz tal-rapport li produsa prodott sal-15 ta' Mejju, un bat neġaw nikonsidraw l 14 ta' ġunju għal-element fl-4 ta' ġunju bat għal-9 ta' ġunju. Grazzi ħafna mela l-aħħar punt fl-aġenda tagħna tal-lum. il eh, rapport fejn nista' nilqa' lis-Sinjura McLaren u eh, jina hawnhekk maħniex qed tinsowu il-bilanċ eh, bejn sessi dal-ħodu għax konna nisa biss kwa set naħmu dal-ħodu u dan huwa il- dan huwa il-rapport eh, l-aħħar wieħed li għandna. It's one of the few, uh, maybe few. rapport ta' dita. Grazzi ħafna, President. U għawnek iva l-gruppi kolla qablu fuq il- qablu fuq il-proposti eh, kolla li jistaw jisaxħu il-test. Aħna nemnu l-koll illi il-PPPs jistaw ikunu strument utli ħafna l-kumpanji Ewropej biex ikun jistaw jiffinanzaw tkabbir lil mill-Ewropa, nemnu wkoll il-PPPs ukoll jistgħu jkunu utli għall-Ewropa bl-isforzi tagħna biex ikunu nistgħu nejnu l pajisa t jiżviluppaw. Eh, il-punt li naħat mill amendi biex dan eh, jiġri eh, bżonn niżguraw il-reglu ma' trasparenti, ġusti u kull kumpanija kbira jew zaħira, hemm bżonn ikollha aċċess eku, attendance u jridu parti fil-partnerjati bħal dawn. U għalek jiena se nappoġġa dan il-messaġġ u jiena se nvota favur daw l-emendi u nħeġġitkom biex tivotaw favur. Issa biex inqasru il-lista tal-votazzjoni proponnejt ehm, daw l-emendi u naf il-biċċa gbira tal-gruppi qed jappoġġaw mingħajr bidla u ser eh, nressa emenda għall-emenda 37 eh, biex intejbu l-lingwaġġ biex jaqbel mal-bqija tat-test ma l-idea ġenerali tal-emenda hija waħda tajba u nittama li tkunu tistaw ukoll eh, taċċettaw l-emenda bil-fom. Billi il-ħinet jafas u qed naslu għal pawza tal-ikel bin nixtri nidħol iktar fid-dettall u nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters kollha u dawk kollha li ħarġu bl-emendi u jiena ovvjament edha għawnek biex nirrispondi għal xi mistoqsijiet li forsi għandkom fuq l-emendi individwali. Grazzi. Um, now, the EPP shadow is Darius Rosati, but it's going to be Rosa Sun. Thank you very much. You're not taking care of gender. <laughs> iva, tħossib int di dan it-qassim tal- eh, parteċipazzjoni tal nisa u ġil sen komplien iba pala mara u jiena ħadd il-post tas-sur Sati. Ma jistax ikun hawnhekk magħna llum u jiddispeċi ħafna. U bat li ikra u saqsini biex eh, naqra dan din il-nota biex li jirringrazzja l-għolet il-rapport tara xogħol tagħha fuq din l-opinjoni. Jirringrazzja din il-kooperazzjoni ta' bejnietom u kontent li kompli jaħdem spiritu ta' kooperazzjoni. Issa, fuq il-elementa ta' kompromess, il sinjura Ranzova um, ehm, i eh, ġabret il-qofol ta' l-emenda ta' tiegħu u ta' oħrajn u sodisfatt bil-kustjonijiet li i adottat l-opinjoni hija bilanċata u din l-opinjoni kulturi, il-perspettiva tal mikaw fuq il-dan tip ta' partnerjat pubbliku privat f'pajis joħra ma' mxie kwistjoni li li xtieq jenfasizza biex inres u suġġetti li huma kruċali għal grupp tana. l għennet Nishtiq inteni illi għanna bżon nisqu illi huma l-iktar l-SMEs li se jibatu mill-sfidi li jidru fil-paragrafu 2. Kompaniji il-kbar għandhom inqas diffikultajiet meta nilqaw dawn il-komplessitajiet tekniċi, l-impenji tagħhom meta twila ta' żmien, eċetera, imma l-SMEs mhumiex pożizzjoni tajba u l-Parlament Ewropew hemm bżonn jitlob lil kommissjoni biex eh, jappoġġa dawn il-rajatati għal eh, kumpaniji żgħar biex jidħlu fil-PPPs u eh, jappoġġaw il-professjonalità Ewropea meta jiġu biex negozjaw ftemiet ta' investiment jibdow f'temet kummerċal ma' pajjiżi oħra dan huwa fattur lini li jista' jolqod regoli kompetittivi u ġusti għal kumpaniji tagħna meta jkollhom kunu f'kompetizzjoni ma' intrapriżi ta' pajjiżi terzi. Fi dawl ta' da kollu ma' mhux inqas importanti aħna bħal Sinjura Hanzova ngħidu il-PPPs bħala vettur għat kabir ekonomiku fil-suq waħdini kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea u niżguraw illi l-SMEs li huma xi 90% tal intrapriżi ehm, tagħna ikollhom biżejjed informazzjoni stati membri li huma li lin mill funtieri tagħna biex huma jkunu jistgħu jaħdmu magħhom biktar faċilità u l-Kummissjoni trid ukoll tiżgura illi Eh, dawn l-entitajiet li suppost ikunu favur l-SMI tal-appoċċa l-pallizma ikunu jistaw jaċċedu u jaqsmu l-informazzjoni fuq kif jistaw jislu f'dawn it-tip ta' partenarjati f'pajjiżi li lin mill frontieri tal-Unjoni Ewropea. Hemm biss xi ftit emendi li jiena ressaqt u nittama il-rapporter kif ukoll kollegi oħra se jappoġġawhom biex hekk ikonna opinjoni iktar bilanċat fil-kumitat tagħna. Grazzi ħafna. Maria Grappini. Maria Grappini. Grazzi. Jiena nixtieq nifraħ lil dita u anke l shadows dan id-dokument fih kollox illi huwa neċessarju. Anki ħafna mill-emendi tiegħi huma inklużi u dana jiena kuntent biha din. Fil aħmar tajjeb hawnhekk li hija trattament ġust u trasparenti l-emendi tagħna tiegħi huma ġew approvati dita eh, eh E prezentat il-emenda orali 37, jina kontent, u nittama u koll li anki l-emenda 34 taddi. Għax jina xtaqt indaħal anki TTIP. Għax naħseb li ftajim mal istati Uniti huwa importanti u ta' u wieħed inkludih. fl-aħħar eh, speċajt biex noħroġ b'artikolu 11, artikolu ieħor fuq eh, sħubija privata pubblika mingħajr ma noħloq pis u spiża eh, zejda l-emenda 30 fuq ir-reċiproċità. U importanti illi n-negozji jiġu trattati b'mod iktar milli il-wieħed jitratta l-gvernijiet. U importanti li kollom aċċess ġust ugwali u jina il-rizerva prinċipali, jina nixtieq niżgura illi leġizlazzjoni tagħna effettivament taqdi lill-SMEs. Jina minix fil-komitat responsabli għet nagħti sempliċement eh, nati opinjoni, però naħseb li l-ħidma madita se tatina Eh, suċess. Eh, Twasana rizultati importanti. McClarkin. Grazzi President, anki jien nixtieq li ringrazzja l rapporter tal-opinjoni tajba f'dan ir-rapport u jien nixtieq ngħid li eh, l-attenzjoni fuq dan ir-rapport huwa verament l-impenn tal-negozji tal-Unjoni Ewropea fil-sħubijiet privati pubbliċi, speċjalment fil-pajizi emerġenti barra mill-Unjoni Ewropea. Ħafna minn dan huwa qed jifoka fuq e, dawn il-proġetti għax dawn l-investimenti huma wara kollox il-magna biex e, namlu tkabbir ekonomiku anki fil pajjiżi li qed jiżviluppaw. E, Anki kwestjoni ta' signora Grappini fuq il-reċiproċità. Għax rajna illi ħafna minn dawn il-kumpaniji huma attualment edin jaffaċċaw xkil, specialment meta jaħdmu barra, u rridu nizguraw li meta namlu ftejmit ma' pajzi terzi nitrattaw anki din il-kwistjoni. Unħossu anki li għakruċali kruċali li natu biżejiet garanziji illi l-investimenti taħħom se jibbenefikaw minn ambjent zgur. U uh, dawn il-fatturi eh, huma uh, governanza tajba l-trattat ta' dritt, indipendenza tal-autorità tal ġudizzjarja u libertà mill-prodott mill-kriminalità u korruzzjoni. Għedin nuru kif jistaw jimxu. Jena lesta naħdem ma' Sinjura Ċaranzova. U ħatmu prezenti mill-grupp GUE, għaw xaħat fissin il-komissjoni forsi li jishtiq jaċa ħagġa. Tajjeb, grazie. Grazzi, jina mill digi Trade, jina xtaqt nifraħ il-rapporter tal-abbozz tal-opinjoni u anki membri tal-komitat fuq il-ħidma tagħhom. Jirrifletti anki il-ħidma tal-Komissjoni fil-ftejmejt internazzjonali tal-kummerċ. Natu importanza kbira anki għal iktar aċċess għal kontratti PPP f'ħafna parti fid-dinja. U dan jfisser anki l appoġġ u l-żvilupp fil-pajjiż li qed jiżviluppaw. Grazzi. Grazzi u nixtieni ringrazakom il koll tal-kommenti tagħkom, jiena kontenta illi aħna kollha naqblu mal-messaġġ eh, ewlieni illi aħna nixtiequ nibatu mill-naħa tal-imko, jiena nista' Napoġġa dawn il-kommenti fuq ir-rwol tal-SMEs, kwistjoni ta' reċiproċità naqbel magħha perfettament, hemm bżonn nisħuha iktar fil-test tagħna, m'għandix iktar kommenti x'nagħmel, jiena nħares qudiem illi kolli il-kooperazzjoni tajba ma nkompli kooperazzjoni tajba ma' Shadows. Grazzi kulħadd. Nikola, grazzi tal-li inti edaw senal u il jek għandek, sakemm għandek xejn tajt. Ejjew biħat, grazzi ħafna mela. Mela nerġaw nitaqgħu fit-tlieta fejn għandna skambju ta' opinjoni mal-Kummissarju Ansip.